illi eh, illi se jmexxu il-prezentazzjoni tagħhom, mela nista' inkomplu d-diskussjoni fuq l-opinjoni importanti fuq it-tamir medikali. <coughs> Jiena kont qed naħseb li nagħmel inħabbar eh, speċjalment għal dawk li qegħdin fuq l-internet jisimgħuna fuq l-internet, nimmaġina li ħafna nies qed jismawna mħabba it-tamir medikali Aħna għadna kif smajna dal-ħodu illi Sur Mimic ġi maħtur bħala de komissarju għal eh, protezzjoni tal-konsumatur, il-komissarju ġdid mill-Kroazja illi se tibda fl-ewwel ta' Lulju. U naħseb li huwa ħatra tajba u naturalment se jkollna anki smih miegħu u anki xieħut minn eh, illi kienu fil-Kroazja e, rajna xi kwistjonijiet illi eh, u tkellimna u fuq dawn il-kwistjonijiet li jixtieq imexxi l qoddim <clears throat> aħna kontenti għal daqstant bidin il-ħatra u se nippruvaw aħna nagħmlu smih mill-aktar kmini possibbli. U naturalment anki fl-imkien maħna jkun hemm il-Kumitat tal-Ambjent meta namlu dak ismih. E dan tisibaw mbagħad iktar tard meta nkunu nafu dettalji kollha. <clears throat> Issa mela nibdew niddiskutu il-bozzi ta' opinjoni tagħna għal Kumitat tal-Ambjent Saħħa Pubblika u Sikurezza u għanna il-rapporter mill-Kumitat tal-Ambjent fuq żewġ proposti. Waħda hija fuq il-tamir medikali il huwa rikast minn eh, rifużjoni minn direttivi ġa eżistenti u anki fuq eh, tamir medikali diagnostiku. E, signora Berra edha u jina kontent ħafna li edha unek un bata u de Campos il huwa shadow għal grupp SND biex jikkummenta il Signora Parvanova miex għaw, għaw Signora Ruler li Shadow u koll, un-bataw sur Ashley Fox mill-grupp tana illi se niprezentalkom u koll, e segwi anki dan il-rapport. Mela, nati il-mikrofonu l signora Bar Berra biex ti prezenta żewġ opinjoniet. taħħa. Grazie. Grazie President, kollegi l għonet net nishti nilqa il-rappresentanti tal-Kummissjoni għonek u anki l-membri ta' segretarjat. Meta wieħed is il-ħin li għanna disponibli u l-komplessità ta' suġġett niprofa inkun nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun jiena se nitkellem fuq il-tamir medikali u l-għonet għan nitkellem fuq l-ambitu ta' applikazzjoni ta' regolament propost. Eh, wieħed irid jagħmel differenza bejn il-tamir eh, mediku u tamir estetiku. Estetiku meta ma jkollhomx eh, per eżempju teeth whitening jew kell impjanti ta' sider dawn mumiex medikali huma tamir estetiku il-definizjoni kifini miex xirqa għax ma tkoprix il-possibilitajiet kollha affarijiet bħal bħal ultraswoni u il-trattament biex itneħħi il-grass il-xaħam uh, eh, mumiex in inklużi laqqas daw. Eh, uh, aħna hawnhekk għandna eh, nitkellmu fuq dawk it-tamir li huma verament Eh, medikali u neskludu affarijiet ta', ta, ta, ta zbuħija, affarijiet eh, li huma estetiċi biss. Irridu l-ewwel nħarsu lejn klassifika. <clears throat> Għal daqstant ippermetti li eh, nitkellem fuq dawn l-irqaqat fuq direttiva eżistenti. Il-tamir mediku biex jiġi definit hemm ħafna proċedimenti komplikati. E, il-21 e, e, jkopri prodotti ta' snin u prodotti ta' riskju oli Eh, ek qed jiġi definit mill kommissjoni u nixtieq anki proponi xi bidliet hemm insibu armonizzazzjoni ta' dawn tal-status ta' dawn il-prodotti ta' sustanzi. Irridu <clears throat> inneħu din regola kif issa, però hemm bżonn nitkellmu biċċara ċar hawnhekk u ngħidu eżattament eh, kif sen wetqu eh, kif sen użaw id-definizzjoni tal-tamir medikali. <clears throat> u l-approċ tal-Kummissjoni f'dan il-kamp uh, inħossu li huwa ġustifikat. Uh, fejn ikon uh, eh, forma partikolari ta' medicini, hemm dawn huma koperti mill-direttiva tal mediċini jekk ikun hemm miri speċjali, allora mbagħad huma koperti mill-tamir u dawn għandhom jirrispettaw il-leġislazzjoni. Uh, u fil-każ hemm bżonn jadattawhom ftit. Fuq it-tamir rridu ngħidu b'mod ċar x'jiġi kopert, x'inhuwa il-livell ta' riskju u kif sen eh, namluhom dal-affarijiet, irridu nevitaw li jkun hemm interpretazzjoni differenti minn stat membru għall ieħor fuq l-istatus ta' dawn il-prodotti. Mela, ti permettu li nitkellem fuq l-artikolu 15 tal-proposta u kif eh, jitratta dawn il-tamir. Eh, Għanna għonek zona eh, griza fuq il- dawn it-tamir mediku, eh, anki legalment. Eh, ħafna minnhom daw jistgħu jkunu ta' użu wieħed jew li jistgħu jerġgħu jiżużati. Mm. Eh, ħafna minnhom jistgħu jiġu użati darba biss, però hemm ħafna prodotti li dejjem qed jiżdiedu fuq is-suq jistgħu anki jiġu użati jew darba jew anki iktar minn darba. F'ċerti sptarijiet qed jiġu użati u u xikultant l-istess prodott jiġi użat darba waħda biss jew anki iktar minn darba. Eh, aħna qed niproponu li din klassifika tal-użu singolu eh, ikolla provi eh, tekniċi, xjentifiċi biex jiprovaw illi il-prodott mandux jerġa' jiġi użat rridu nkunu ċari anki xifisser eh, meta najdu prova xentifika dana jirrigwarda eh, prodotti li għannu bżon jiġu definiti b'mod ċar hemm ċerti kazijiet fejn memx għalfejn nispjegaw għaliex per eżempju eh, għal prodotti ta' kontraċezzjoni, memx għalfejn eh, nispiegaw għaliex jista' jiġużat darba waħda biss. Hemm ċerti prodotti però li jistgħu jerġgħu jiġużati iktar minn darba. U rridu nagħmlu distinzjoni ċara. Jekk m'hemm ebda distinzjoni minn naħa tal-produttur, allora ma jistawx jajdu illi huwa prodott għal użu singolu. Jista jajdu, jistaw jajdu li huwa ġi eh, dizenjat biex jiġi użad darba biss u jirrakkomandaw li jiġi użad darba biss, però jekk huwa possibbli illi ikun użat anki iktar minn darba, allora li tiġi klassifikat bħala eh, prodott li eh, jista jiġi użat iktar minn darba għal ħafna drabi. Jekk hemm talba mbagħad minn klinika jew minn sptar, eh, allura f'dan il-każ il-produttur jista' jiċċara jekk il-prodott għandux ikun eh, juża darba biss jew iktar minn darba. Dan biex naraw x'inhi responsabilità ta' kull eh, operatur biex ma npoġġux responsabilitajiet żejda fuq partijiet li mhumiex responsabbli. <clears throat> Umbat, nistaw naddu għal-artiklu 44 għal dawk ta' riskju li din waħda mill partijiet kontroversjali Eh, <clears throat> il sistema attuali għanda xinu għasijiet, hemm eh, prodotti innovativi terapeutiċi, specialment eh, fit trattamenti tal-ħar, tal-qalb, eh, il kirurgija ta' open heart għanna prodotti differenti ta' stabilizzazzjoni spinali dawn affarijiet kollha qed jiġu żviluppati mħabba l-esperjenza xjentifika u teknoloġija li qiegħda tiżviluppa. U jekk l-evidenza xjentifika mhijiex biżejjed, allura aħna ma nistgħux ngħidu sinċerament u ġenwinament illi eh, il-81 autoritajiet mediċi responsabli eh, eh, rridu e, assolutament li konna autorizzazzjoni fuq livell Ewropew eh, armonizzati armonizzat jew se jkollna dawn il-autoritajiet kollha differenti li qed jawtorizzaw il-tamir mediku. Għandna aħna qed niproponu il-Komissjoni qed tipproponi autoritajiet autoritajiet ċertifikati praticamente. Eh, illi ikunem il-possibilità ta' evalwazzjoni biex eh, naqsu l-evalwazzjoni differenti minn stat membru għall-ieħor eh, biex ikunu jistaw jirrispettaw il-rakkomandazzjonijiet fuq livell Ewropew. L-ispezzjonijiet għandhom jisiru b'mod uniformi fi zona kollha tal-Europa u se jkunem panel ta' esperti Ewropej illi jinkludu persuni personal mill-kliniku mill-sparijiet u biex jevalwaw anki tamir li mhuwiex inkluż fil-guidelines. Mekanizmi fuq prodotti impjantati fil-ġisem. Għal daqstant prodotti li jistaw jiġu accettati fuq is-suq Ewropew eh, jekk eh, jirrispettaw ċerti kondizjonijiet, eh, kondizjonijiet ta' preskrizzjoni u ta' beħ, jew jistaw ukoll ma nutuhomx aċċess tas su Ewropew għal dawn l-esperti għal dastan se jkunu responsabbli anki tal-li biex iwaqfu linji gwida ta' prassi klinika Eh, u gradualment mbagħad dawn il-tamir eh, eh, jisiru jistaw jiġu evalwati u għal daqstan skont ir-rakkomandazzjonijiet li konna jekk Eh, il-kwestjoni tistabilixxi ruħa, allora eh, il-panel tal-esperti jisir inqas u inqas neċessarju. Eh, bosta prodotti se jkollhom jgħaddu minn din il fazi inizjali ta' ispezzjonijiet, però mbagħad fi żmien ikun hemm inqas ispezzjonijiet u jkunu prodotti innovativi biss illi jiġu ispezzjonati għal daqstan se namlu monitoraċ ta' <clears throat> prodotti ta' riskju għoli Eh, u niprovaw innaqsu kem jista' jkun il-burokrazija u niprovaw noħorġu b'sistema iktar flessibli. Aħna wkoll uh, provajna anki naraw il-possibilità ta' kunsil eh, illi kun jaf diġa minn qabel xinu għam meħtieġ minn dawn il-prodotti mediċi. Naħseb li rridu nodu attenti ħafna li ma nintroduċux sistemi li itaqlu sistema innovattiv ħafna u jtaqlu l-kompetizjoni fl-Europa u se jkollu effett fuq il-SMEs mediċi. Imma e aħna naqblu illi ċerti prodotti innovativi ħafna illi huma anki ta' riskju għoli jistaw ikunu Eh, jistaw eh, jistaw għal-jom jisiru verifiki ulterjuri għax dawk standard mumiex suffiċenti. Għal da stant hemm eh, u importanti għalina nsibu nsibu kompromess. Fuq dan il regolament hemm xi emendi tekniċi fuq il-bażi legali, per eżempju l-obbligu li wieħed ikollu policy tal-assikurazzjoni Eh, għal eh, produzzjoni. Għal daqstant jekk il prodotti kun difettus mbagħad eh, dana jkun kopert. Għat iridu niċċara kif se tkun il-forma ta' din il polisi assikurativa. Ridu nitċara ħafna farid biex nizguraw li ma jkun xem dilwizzjoni ta' responsabilità meta jkun hemm prodotti difettużi. Anke meta niġu għal tamir in vitro, E e proponejna xiftit emendi biex niċċaraw is-sitwazzjoni <clears throat> biex imbagħad riformi għamlu dawn il eh, dawn il-tamiri isir iktar effiċenti. Eh, per eżempju, eh, prodotti ta' sequencing DNA m'għandhomx jidħlu f'din il-kategorija għax dawn mandomx mira principali medika, pero huwa ta' interess għall-sfera medikali u dan huwa interessanti ħafna u jiena zgura li se jkollna skambju ta' opinjonijiet eh, interessanti ħafna. Grazzi, jgħati President. Għamilt ħafna xogħol fuq dan ir-rapport għax anki għax i-proponiet ħafna mendi u grazzi anki tal-li orejtna kem inti esperta anki fuq dan il-sujġet. Hawnhekk għanna Shadows, uh, De Campos Pavanova, uh, nibdew b'Antonio Correra De Campos. Grazzi Malcolm. Nishtiq nirringrazzja lil Nora Berra kif għamilt inti u koll għal kapacità tagħha illi edha turi l-esperjenza u l-arfin tagħha u naturalment dan ir-rapport analizzatu f'dettall. Il-proċess Ewropew ta' autorizzazzjoni għal dan it-tamir għandu karatteristiċi tajbin ta' flessibilità u ta' rapidità li għandhom jinżammu jifavorixi il- il-rapidità ta' trattament għal pazjenti. Irridu inżidu eh, l-evalwazzjoni ta' sikurezza tal-pazjent. Ħafna iktar tamir mediku minn farmaceutiċi. fil ta' unu huma differenti ħafna minn wieħed għal ieħor anki minn kif jaġixxu fuq il-ġisem. U qabel ma natu l-autorizzazzjoni jridu naraw id-differenza bejn dawn iż-żewġ eh, trattamenti. U imħabba f'dan jista' jkun hemm dewmin eh, etwal eh, naqblu mal-proposta tal-Kommissjoni li jkun hemm rol ta' supervizjoni għal uh, panel għal xuhut minn dawn il-tamir. Inħossu illi l-proposti ta' rapporter imorru li nemwis din il-proposta ta' ċentralizzazzjoni. Pero lesti aħna nitalmu iktar fuq il-proposta u niprovaw namlu kompromessi il inħossu il-kwestjoni tal-korpi notifikati aħna nishtiqu li kunem supervizjoni iktar mill-qrib u kooperazzjoni bejn regolaturi regolamentaturi nazjonali għanna bżon ta' aktar trasparenza anki biex insaħħu l-esperienza tal-korpi notifikanti, specialment fil-dominju kliniku. Il-regolament għandu ifassa l-kriteri għal dawn il-korpi u anki dan għandu jiffoka biex ikunem uh, iktar sforzi ta' supervizjoni fuq l-istudi kliniċi. Minkejja il-fat li dawn l istudi huma differenti ħafna mill-trials li namlu għal farmaceutiċi naħsbu li jista jissir iktar biex insaħħu l-istandard tal-investigazzjonijiet kliniċi u dan għandu jkun rifless fil-regolament. Però hemm diffikultajiet fil-istudji pre-kommerċali kif nistgħu aħna nkejlu l-effettività ta' tamir qabel ma jkun ġi użat. Umbat suġġett ta' ripossess ta' dawn il-tamir kliniku ta' riproċessar, skużawni. Dan għandu jiġi akkompanjat minn miżuri ta' sikurezza u traċċabilità xirqa u, u anki responsabilitajiet għandhom ikunu trasferiti effettivament bil-produttur oriġinali għal dawk li riproċessaw il-tamir fuq is-sorveljanza e post marketing u data bank Ewropew eh, tal-dan it-tamir mediku, dan hija waħda mill-affarijiet importanti ta' dan ir-rapport. Aħna nappoġġaw li jkun hemm sorveljanza post-marketing tarim effettiva. Illi jkun hemm identifikatur u database ċentralizzati dawn il-proposti huma pożittivi u se jtejbu traċċabilità u trasparenza. Eh, zjarit mhux imħabbra għal produtturi għandhom ikunu iktar frekwenti wara test prestabilit ta' standards. Wieħed mill-problemi fl-Unjoni Ewropea sissa kienet nuqqas ta' aċċess pubbliku għal data qabel komerċjalizzazzjoni u wara. Bżonn natu iktar trasparenza, specialment fuq il-proċess ta' deċizjoni, ta' taħit ta' deċizjoni, u anki fuq il-ruol ta' sponsors biex jiġu approvati eh, dawn eh, dan it-tamir. E Traċċabilità u l-possibilità li wieħed ifittex fid-database u anki eh, adverse events huma importanti għodda essenzjali għal Eh, trasparenza u għall-iskrutinju pubbliku. Dana u strument għal biex ikonem iktar arfin fuq dan it-tamir u fuq is-sikurezza marbut magħhom. President, dan huwa suġġett importanti u diffiċli ħafna. Aħna nħossu illi għat għanna ħafna x'namlu eh, fuq dan il sujġet U għawnek għanna biss id-dmir ta' opinjoni, pero irridu ninformaw, uh, biex ikunu jistaw jieħdu deċiżjoni eh, iktar eh, bazata fuq il-fatti fil-komitat rilevanti. Mela, essa naddu għal shadow Eh, din id-darba eh, memx għalfejn naġilkom biex titkelmu fil-qosor. Issa, eh, s njura Kreuzmann. Dan id-dossier huwa komplikat ħafna u għanna rapporter eccellenti li huwa esper, li hija esperta. U maħniex għanna f'kompetizzjoni ma' NV ma' qed nikkooperaw magħhom. Ma f'dan ir-rapport. Nixtieq nirrangrazzja lir-rapporteur tal-li iċċarat il-kompetenzi tal-imko biex nevitaw li jkun hemm anki appuntu kom kompetizzjoni mal-kompetenzi tal-kumitat liħor. Anki jekk huma kwistjonijiet li se joħolqu dibattitu kbir fl-awla, mhux biss imħabba eh, eh, differenza ta' opinjoni bejn il-komitati ma' anki bejn il-partiti politiċi. Umbat, jek għannix nsaħu jew le il-proċedura ta' evalwazzjoni pre-kommerċali. E, e, e, e l-opinjoni tal-NCDC għanda tkun vinkolanti qed tipproponi sinjera Berra. Imma l-proċedura ta' pre komerċjali għal dawn il-tamir eh, hija pjuttost l-istess u tkun xi tkun is-soluzzjoni aħarija naħseb illi din il-proposta ta' Sinjora Berra tista' tkun il- tista' tkun dik li se twassalna biex insibu kompromess bejn eh, din il-kwistjoni ta' karatteristika vinkolanti u le. Però f'kull każ dan għandu jkun kompromess eh, mod ġenerali hemm bżonn ta' approċċ imsaħħaħ b'dan il-mod. Hemm xi tħassib speċjalment fl-industrija illi il-proċedura ċentralizzata jew proċedura imsaħħa eh, fl-MDCGs jistaw iwaslu għal dewmien. U nishtiq najt illi sikurezza tal-pazjenti għal iktar ħaġa importanti hawnhekk specialment meta nqisu li hemm lista pjuttost twila ta' każijiet u ta' tamir illi għat ma ġewx eh, autorizzati mill-FDA tal-Istati Uniti u wara ġew irtirati fuq issu u ħafna problemi. U din hija kwistjoni li wieħed irid jikkonsidera għax il-FDA għandha responsabilitajiet kbar lejn is-saħħa pubblika waqt li il-korpi ta' notifikazzjoni fl-Europa m'għandhomx l-istess responsabilità li għandha l-FDA. U dan jagħmel differenza meta niġu għas-sikurezza. Is-Sinjura Berra u kol maħħa għanna bżon niddiskutu eh, l-esperienza l-istaff u eh, l-preparazzjoni ta' dawn il-korpi għax sissa f'ħafna kazi eh, kienu edin jamlu sotto appalti tal-esperienza u tal-esperti. Hemm bżonn ninkludu anki istqarrijiet ta' konflitti ta' interess u bżonn anki nsaħħu trasparenza. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal-elementi eh, ta' eh, pre komerċali pre specialment l-effettività u l-effikacia eh, ta' dan it-tamir, rridu um, nħarsu mux biss lejn is-sikurezza u il-performance, anki jekk hemm bżonn iddefinwa b'mod iktar ċar Eh, din il-performance eh, eh, għax jista' jkun hemm diffikultajiet ta' interpretazzjoni fuq dan il-terminu. Umbat kwistjoni oħra li nistaw niproponu bidla fuq huwa il-prova ta' valur miżjud. Mhux biss bejn l-edizzjoni preċedenti tal-istess tamir, imma anki meta wieħed qablu ma tamir ieħor. U dan Dan huwa importanti ħafna anki għal rifużjoni tal-tamir eh, għall-istarijiet ġifiri u fis-sistema medikali. Issa, fuq l-evaluazzjoni pre-kommerċali biex nevitaw eh, l-irdupjar jew anki pizzejiet għal korpi notifikati u biex insaħħu rwol tagħhom forsi tkun ħaġa utli illi il-tamir ta' klassi tlieta ma, ma, ma nikkonsidrawhomx b'mod ġenerali, ma namlu suddivizjoni tagħhom. U naraw li mumma l-iktar eh, xirqa li jihdu ċerti proċeduri u li ma le. Speċjalment meta niġu għall-impjanti, u anki għal proċedura ta' pre-marketing naqblu, nistaw nużaw il-database esistenti tal-Euro database għal reġistrazzjoni, u mbagħad inżidu il-traċċabilità u biex ma nsemmux kazijiet li qed joħolqu problemi mħabba e, e, e, hemm noqqasijiet fid-database u traċċabilità ta' dan din lodda. Jiena naqbel perfettament mal-kollega illi l-kriterji definizjoni għal tamir innovativ eh, għanna eh, bżon ta' definizjoni bħal di biex niċċaraw ħadda eh, hemm bżon inżiduha mal-proposta u kwistjoni importanti eh, fuq il kriterji tekniċi inħoss illi għal kriterji essenzjali irridu nevitaw li ma jkunx hemm ċarezza u prediċibilità waqt li imħabba l-kriteri tekniċi aħjar li konna aktar flessibilità u inżommu mal-atti delegati. Umbaħt il-kwistjoni kontroversjali tal-riproċessar. Dinamiex prassi konsolidata fl-Europa u hija kontroversjali f'ċerti stati hija projbita għax hemm branka sħiħa fera sħiħa tal industria li fija leġizlazzjoni separata u naħsbu li hemm xi tip ta' irdopjar jew anki informazzjoni ħazina eh, fuq eh, eh, l-użu singolu u riproċessar. Anki kwistjonijiet ta' responsabilità eh, jekk eh, ikun hemm xi ħsara. Imma jekk ikun hemm etiketta u tajt din li għandu jkun użu singolu għandha tibqa' hekk u il riproċessar għandu jkun eh, possibli fejn emprova li huwa possibbli u mhux fil-każijiet fejn huwa uh, miktub li mhix ħaġa xirqa. Forsi rridu niddiskutu ukoll eh, il-kwistjoni tal-abus tal-użu singolu il huwa marbut barri proċessar, għax hemm iktar eh, każijiet li għat iridu jiġu eh, analizzati, għax għal raġunijiet kommerċali l-industrija wkoll jużaw teknika ta' marketing li huma differenti billi ċerti partijiet tal-istess tamir jagħmluh eh, b'mod li jista' jitbiddel u jista' jiġi użat iktar minn darba. Uh, Din hija kwestjoni li rida tiġi ċarata u m'għandix taqsam ma' reprocessing. U laqas mal-kwistjoni jekk iex eh, ta' użu singolu jew ta' użu wara li kunġi ġi sterilizzat. Imma eh, għandhom jiġu separati daw f'leġislazzjoni differenti għax meta nħarsu lejn l-realtà u l-pożizzjoni tal-istati membri jiena ma nistax nemmen illi bosta minnom illi projbixxu il-reprocessing mumiex lesti illi jerġaw jibdew jiddiskutu eh, din il-kwistjoni b'din il-leġizlazzjoni. Biex naħla nixtieq ngħid illi eh, aħna, u specialment jena bħala shadow rapporter, u nasib anki l-kollegi, namlu kull ma nistaw biex napoġġaw rapporter tagħna u biex nipromovu, biex nifaċilitaw daw kollha fil-Kumitat Envi eh, li qed jaħdmu fuq dan ir-rapport li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn iż-żewġ komitati u biex niżguraw ukoll illi il-kommenti kollha se jiġu aċċettati mhux dejjem hekk jiġri, imma nittama illi inkunu nistgħu niddefendu l-pożizzjonijiet tagħna għax hemm raġuni tajba u għanna rapporter eċċellenti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Kumment interessanti, Sinjora Rule. Jina nishtiq nirringrazzja l rapporteru b'mod partikolari li signora Parvanova dak li għadek kemm tgħid ta' bilħa qed jgħini hawnhekk. Jiena jkolli nammetti minnix esperta għandi osmu oħra li nifem fihom. Imma mhux dan. U parti minn dak li jissemma f'dan ir-rapport naħseb illi mullilin mill-kompitu ta' dan il-kumitat ikun aħjar li kieku aħna nirrestrinġu r-rapport għal dak li aħna responsabbli għalih unżommu mjaw. Meta smajt l-emendi tas-sur tal-emendi mill-rapporter, forsi l-Kummissjoni tista' titkellem dwarhom u tgħid jekk l-istudju ta' impatt ikoprix l-emendi ta' rapporter. Naqbel ma' Sinra Parvanova meta hija titkellem dwar li proċessar mill-ġdid għaliex jiena naħseb illi minna li xi erba' snin ilu forsi aktar meta ħna kena dibattitu kontroversjali dwar il proċessar mill-ġdid u ikolli nammetti li minħabba li hemm differenzi fl-istati membri huwa diffiċli ħafna li niksbu xi ħaġa għall-inqas xi ħaġa f'dan l-istadju partikolari. U għalhekk jiena nemmen illi aħjar nisaparaw l-affarijiet għaliex inkella ser nidħlu fi problemi mal-Kunsill jekk dan jiġi blokkat fil-Kunsill minħabba l-proċessar mill-ġdid ma nkunux għamilna progress u bekk it-talba tiegħi hawnhekk hija illi nissaparaw nifirdu il-kwistjonijiet. Nixtieq nistaqsi il kunsill dwar l-estensjoni tal-ambitu e, huwa jemmen illi dan kien kopert mill-istudju ta' impatt u kol jien għandi mistoqsija oħra dwar l-istruttura dik proposta mill-rapporter u dik proposta mill-kumitat MV il-Komissjoni x'taħseb dwar dawn l-istrutturi u x'għandha xi tgħid dwarhom. Tajjeb wis jiena se nkun eh, il-rapporter għal-kollega Sur Fox, l umora nofsna li tani xinoti tekniċi għana ħafna ħinu bek sen għaddijomkom. L-għonet kontribut informali minna ħati dwar il-kwistjoni tal-tamir raġonevoli għalix niftakru jifa dak id-dibattitu fl-moddi. U bil-pressjoni li jem bħalissa fuq il-budget ta' servizzi ta' saħħa ma nasibx li mux raġonevoli għal dawk li huma involuti f'dan is-settur illi jaraw x'jista' jerġa' jiġi użat, x'tamir jista' jerġa' jiġi użat. U bekk irdu noqdu b'sebajnej sabiex niżguraw illi l-ittiket ta' bilħaq ikun iġġustifikat. U dan huwa punt illi jagħmlu s-sur Fox aktar tard. Ma rridux inħallu fidejn il-produttur illi jgħid jekk għandux jarġa' jiġi użat xi apparat partikolari. Is-sur Fox U ser naddi dan il-test li sinura bera u kol ħala ma jkollix għalfejn toqgħod tieħu noti issa. Is-Sur Fox jilqa' din il-proposta sabiex naġġornaw il leġizlazzjoni huwa jaħseb illi dan din ser iżid il-kwalità u sigurtà tal-tamir mediku, tamir mediku in vitro fis-suq tal-Unjoni Ewropea u ser eh, jevita illi jitfawis uh, eh, peace fuq in-negozji u jillimita l-għażla tal-konsumaturi huwa jgħid illi E kif huwa jilqa l-emendi ta' rapporter u għandu xi tħassib xi emendi oħra l-iktar eh, kemm fil-verità ser jiżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur dawn l-emendi. Dan il-kumitat huwa responsabbli minn dan. U jappoġġa l-isforzi ta' Sinra Berra sabiex ikun hemm definizzjoni ta' mir effettivi sabiex is-siringi esklużi u wkoll sabiex jitwaqqaf forum tal-partit interessati fil-proċess ta' implementazzjoni tal-leġislazzjoni u grupp ta' koordinaturi u jappoġġa li kunem trasparenza akbar ta' tarif dwar il-tamir mediku fis-suq tal-Unjoni għal huwa kruċali li l-informazzjoni disponibbli dwar dan it-tamir tirrifletti l-evalwazzjoni kritika kritika li jkun għamel il-produttur huwa ma jaqbilx ma l-opinjoni f'ħafna setturi li jena ser ngħidilkom li huma. U huwa ser jitkellem f'aktar dettar fil-laqgħa ta' shadows li ser ikolkom. Huwa jappoġġa illi ninklużu ninkludu ċertu prodotti li jistgħu jiġu impjantati fl-ambitu ta' leġislazzjoni ma jaħseb li huwa possibbli illi nagħtu definizzjoni eh, ta' dawn il-prodotti f'definizzjoni ġenerali u għalhekk jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal annes illi fija jkun hemm il-prodotti eh, bħala lista. Huwa wkoll jappoġġa illi it-tammir għandu jkun jew ta' użu ta' darba jew ta' aktar minn darba, imma jaħseb li ċertu tamir għandhom jiġu tikketjati bħala użu ta' darba meta ma jkunx hemm biżejt evidenza xjentifika bħala miżura ta' prekawzjoni. Artikolu 44 huwa huwa konvinti li l-proċess ta' skrutinju propost mill-Kummissjoni qed wassal għal spejjeż addizzjonali xogħol doppju m'hemm l-ebda xhieda illi ser jagħti salvagwardja addizzjonali għall konsumaturi il-bidliet li huma proposti f'dawn l-emendi qegħdin jesaġeraw dawn il-problemi u qegħdin ukoll inaqru minn dan il-prinċipju l-ġdid tal-approċċ ġdid tat-tamir mediku. Dan għandu jtejjeb il-kwalità tal-entitajiet innotifikati u l-evalwazzjonijiet tagħhom fil-verità sabiex il-konsumaturi jkollhom aċċess rapidu għal tamir sigur u innovattiv li huma għandhom dritt li jkollhom. Issa, dwar il-tamir in vitro, huwa jappoġġa l-maġġoranza tal-opinjoni tiegħek u b'mod partikolari it-twaqqif ta' istituzzjoni tas saħħa u dispożizzjonijiet sabiex tiġi żgurata trasparenza tal-informazzjoni eh, tal-istituzzjoni dwar il-verifiki li jisiru biex jiġi żgurat li dawn ikunu verifiki ġustifikati. Iżda huwa jaħseb li l-eżenzjonijiet in-house għandhom japplikaw għal IVD kollha għal kategoriji A sa D u sabiex tiġi mejuna l-istituzzjoni sabiex tagħmel testijiet fejn m'hemmx żviluppi bħal pereżempju martrari dan jista' jkollu impatt sever fuq il-dispożizzjoni ta' servizzi ta' diagnostika u lenin. Il-bord tal-Kummissjoni għal illi kun hemm nuqqas ta' evidenza dwar kwistjonijiet ta' sigurtà u għensa peran li għahda fl ma sinira berra u il-shadows l ohra fuq dan il-sujġet ek importanti. Bekk, smajna l-interventi mi shadows kolla, issa. Sinira berra, forse tixtieq tintervjeni issa, jew nisimgħu l mbatt mbagħad intervjeni wara. Nisimgħu minn l kummissjoni l-ewwel. Min ser jitkellem, ma nafx min ser jitkellem fisem il-Kummissjoni. Ek jogħġbuk. Grazzi President, grazzi l-rapporter Sunira Berra għal bicċa xol ta' sew serja kien hemm ħafna xogħol involut u aħna sodisfatti illi b'dan ir-rapport qegħdin nirċivu idejat ta' siwi u wkoll jiejna nimxu fid-direzzjoni ta' kompromess. E kif semmew membri l-oħra dwar kwistjonijiet fejn kellna eh, affarijiet għadhom pendenti l-iktar mir-rapport tal-Kumitat MV. Sar nindirizz uħut mill-punti li tqajmu mir-rapporter u l li membri dwar xi kwistjonijiet speċifiċi. Jien mhux se nerġa' nitratta l-kwistjoni tal-awtorizzazzjoni qabel mal-prodott jidħol fis-suq. Naħseb il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kienet ċara il-proposta attwali hija msejsa fuq il-filosofija tas-sistema ta' awtorizzazzjoni imma wkoll fuq l-evalwazzjoni ta' impatt li aħna minna u juri li dak li qed nipproponu ta' bilħaq jaħdem favur is-sigurtà u fl-istess waqt iżomm dan ir-ritmu ma dan ir-ritmu maġel illi bih eh, il-tamir mediku qed jiżviluppa u qed ikun hemm aċċess għalih fis-suq interna benefiċċju taċ-ċittadini u l-pazjent f'dan is-settur. Jiena naħseb illi dwar il-proċedura ta' skrutinju li qed tiġi proposta fir-rapport tal-Sinjura Nora Berra. Jiena naħseb li l-proċedura tagħna il-proposta tal-Kummissjoni kella lan illi infatti issaħħa is-sigurtà f'dan ir-rigward. Aħna proponejna mekkanizmu ta' skrutinju illi kien sejat l-autoritajiet kompetenti informazzjoni bikrija dwar it-tamir ta' riskju u li li jasal fissu imma fl-istess waqt ikunu jistaw jaraw l-evalwazzjoni tal-entitajiet notifikati għal tamir bħal dan. Aħna naħsbu illi l-annijiet u l-għin qed jiġu indirizzati imma aħna miftuħa għal titjib għaliex dan ir-rapport kien ibbażat fuq l-arfin tal-rapporter u il-membri l-oħra li jħadu sen fid-dialogu tal-lum. Naħseb li f'aktar dettal aħna nistgħu naraw ħut minn aktar minn dawn l-elementi U għalek, Iva, dan feċertu mertu. Il-rapporter taqbel il żom regola li uħna sodisfatti dwar dan, dan indirizzajnieh il-bira fil-kumitat u importanti li dan jinżam dwar il-proċessar mill-ġdid. Għana nifmu it-ħassib din il-kamra u fil-komitat MV u koll. Rridu naħdmu dwar riproċessar, m'għandniex dubju. Jista' jkun li l-proposta ta' sinjora Berra, l-Onorevoli Membru, l-Onorevoli Berra tista' twassal għal soluzzjoni l-identifikazzjoni ta' tamir bħala tamir għall użu ta' darba imma aħna l estil naġaw nindirizzaw dan l-approċ li jinstema bilanċat u li jista' jagħti soluzzjoni għal tħassib leġittimu li aħna għandna dwar din il-kwistjoni delikata. Kien hemm mistoqsija speċifika wkoll dwar l-istati membri u l-approċċi differenti. Hemmhekk nixtieq infakkarkom iżis membri illi dan huwa dettall illi aħna permettejna li jkun hemm optaw fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal dan il-għan. Forsi dan id-dettall ħarbilna għad definizzjoni ta' eh, tamir għal anijiet estetiċi Emmek, Iva, nifmu il-mertu li konna definizjoni, imma ma rridux ninsew illi dan huwa suq rapidu, innovattiv. Nistaw noħorġu b'definizzjoni li tippermettina li aħna nkopru kull ħaġa kollox, jista' jkollna din iż-żona griża fejn id-daħal fejn tinvolvi ċertu tamir illi m'għandux jiġi regolamentat u ma mandaħlux oħrajn il suppost ikunu hemmhekk, pereżempju. Sibna f'eżempju partikolari li suġġerejna illi definizjoni tkopri, il-tpinġijiet, il-tatus. Imma dan il mekanizmu jistaw jiġu esklużi u dan ma jagħmilx sens. L-idea tagħna kienet illi nkunu speċifiċi u nżommu ma' ritmu veloċi ta' dan is-suq. xtaqt niċċara l-filosofija tal-proposta tagħna. Dwar il-proposti IVD. Emmek nishtiq nirringrazzja li rapport rapport tassiwi, rapport interessanti, u dwar iż-żewġ kwistjonijiet li semmew jiena nixtieq ngħid illi aħna lesti li nikkonsidrawhom l-iktar dwar l-inklużjoni ta' definizzjoni ta' testijiet ġenetiċi Hemmhekk diġà rajna xi ħaġa simili eh, f'dak li qal rapporter mill-Kumitat Envi u aħna lesti li niddiskutuhom dwar il-kwistjoni orizzontali tal polsa tal-assigurazzjoni mandatorja din hija proposta ġdida irdu naraw nitrattaw l-aspetti legali u naraw jekk hux possibbli legalment proposta bħal din skont it-trattati illi nkunu nistgħu ninklużu xi ħaġa bħala. Imma naħseb illi dan jagħmel sens dan ir-rigward. Aħna nilqgħu dan ir-rapport u rapport bilanċjat naħsbu li hemm ħafna elementi illi jistgħu Eh, jittejbu, jistaw jittejbu il-proposta tal-Kommissjoni għatmedna li tana hija perfetta, din hija kwistjoni sensittiva, li nsaħħu l-iskrutinju iva hija li nistgħu nindirizzawha hija kwistjoni sensittiva, imma nibqgħu nżommu l filosofija tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Grazzi President. those uh, for some wide-ranging responses. And I think, as you said, it is a complex... Ingrazzi ta' tweġibiet tiegħek li koprew ħafna affarijiet hija kwistjoni sensittiva. Naf il-Kumitat tal-Ambjent f'ċertu oqsma għandu pożizzjoni differenti mill-pożizzjoni tagħna, imma l sinjura Berra nistgħu eh, intuha pożizzjoni ċara hawnhekk hemm xi qasam jew tnejn fejn aħna għandna pożizzjoni b'saħħitha. Sinera Berra, tgħidilna il-kalendarju li qed tipproponilna u anke f'rigward tal-relazzjoni tagħna mal-Kumitat Envi. Monsieur le Président. Donc, euh... Monsieur le Président. Skużani, ma rispondejtekx mal-ewel imma kont qed nistaqsi dwar l-iskeda ta' żmien tagħna dwar il-kalendarju tagħna dwar l-emendi rdu ġun fasla sa' sitta ta' Mejju f'nofsinhar fil-kumitat tagħna. Envi ħajivvotaw fl-Ulju bħala kumitat. Il-vot tagħna ser neħduh f'Ġunju għalhekk aħna ser nivvotaw qabel il-Kumitat Envi. L-emendi fil-Kumitat Envi irdu jiġu nfasla sa 13 ta' Mejju, għalhekk f'kadenza l-emendi 6 ta' Mejju għal imko 13 ta' Mejju, għal invo, għal MV ser nivvotaw eh, f'Ġunju f'dan imko u f'Lulju f'MV U l-aħħar vot fil-plenarja ser jittieħed fil-plenarja ta' settembru. Uġibtek? Iva, il-revizjoni tagħna fil-komitat, il-revizjoni li jmiss ser issir fit-30 ta' Mejju. Inti u xedu tkunu tistaw tresqu l-emendi fil-pubbliku. Umbat aħna ħallejna li għaddi xi żmien sakemm nikkonsidraw il-kompromessi u ser nikkonsidrawhom fi 17 ta' Ġunju biex jiġu ippubblikati u kulħadd ikun jista' jarahom qabel ma nivvutaw fi 18 ta' Ġunju għandi mistoqsija raġunijiet pratiċi. Sitta ta' Mejju, l-ewwel ġurnata wara l-lejt ortodoss u ma tantx ħajkun hawn persuni hawnhekk. Forsi jkun possibbli mingħajr ma poġġu eh, piżejjed fuq segretarjat li taċċettaw 8 ta' Mejju għal vot għaliex Ser ikonna ħafna ħin biex nikkonsidrawhom għal 8 ta' Mejju bħala skadenza għall emendi għaliex imbagħad għandna biżejjed ħin sabiex nivvotaw. Forsi jkun aħjar raġunijiet pragmatiċi illi nipposponu l-iskadenza għall emendi mis-6 ta' Mejju għat 8 ta' Mejju. L-assistenti tagħna jkunu jistgħu jieħdu daqsxejn ta' nifs ukoll. Iva, din il-proposta diġa smajnija, diġa ħarġet u għanna problema bija għalix eh, mit-traduzzjoni voluta. hemm ħafna traduzzjoni voluta fl-emendi, ma tantx nistan kun tajnuna hawnhekk. Naf hija ġimgħa ħadra l-ġimgħa d-dieħla, forsi tistgħu tresqu l-emendi qabel jekk tkunu hawnhekk. Palissa wis jiddispeċini li ma nistgħux nagħmlu aktar. Għaliex Irridu nivvutaw dwar l-emendi ta' Senjora Berra sa' 18 ta' Ġunju sabiex hija tkun tista' tressaqhom qudiem il-Kumitat tal-Ambjent ħalli ikonna pożizzjoni f'sintonija mal-Kumitat tal-Ambjent sa' dak iż-żmien. Għaliex dak huwa l-aħħar jum ta' kumitat fejn aħna nistgħu nivvutaw inkella ikonna nivvutaw fl-istess ġimgħa mal-Kumitat MV. U dan mux ma jamilx tajjeb għall-impenn, għall-involviment politiku li aħna għanna mal-Komitat Envi. Id-dispeċini ma ma nista' nagħmel xej jekk il-Komitat Envi forsi seri ċaqla il-kalendarju tiegħu, iva hemmhekk inkunu nistgħu nirranġaw xi ħaġa, imma din mux l-ewwel proposta fejn kellna din il-kwistjoni. Għandek sal nofsinhar ta' sita ta' Mejju forsi naraw jekk nistgħux no, nestendu dan sa' sitta ta' Mejju fil-għaxija biex ikollok għall as nofs ta' nhar ieħor. ieħor għandu aktar punti li jishtaja għajem? Sinjura Berra. President, kollegi, L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha fil-kumitat illi taw semhom sabiex dan it-test ikompli jissaħħaħ. Kulħadd ovvjament żamm bħala lan ewlieni tiegħu jew tagħha is-sigurtà ta' tqiegħed fis-suq tal-awtorizzazzjoni u dan għandu jkun priorità' li tiġi l-ewwel qabel kollox fl-istati membri wkoll fl-istess waqt jiena fimt illi hemm ċertu regoli illi għandhom jiġu segwiti. Jiġifieri, irridu nżommu qudiem għajnejna l-innovazzjoni u l-volatilità ta' dan is-settur tassew dinamiku b'mod partikolari fl-Ewropa. Bekk jiena flimkien ma'kom nishti ngħidilkom illi jiena b'sodisfazzjon qed nara illi firgwar ta' trasparenza, traċabilita. Jider illi dan is-sodisfa tħassib ġenerali tal-gruppi politiċi u bl-istess mod l-implementazzjoni ta' database illi ser sertejn sabiex jiġu sodisfati il-kondizjoni ta' trasparenza u tal-vigilanza Eh, Sur Korea de Campos jina smajt sew dak li inti kont ettejt, inti xtaqt titratta sew din il-kwistjoni ta' database, sinra Parvanova. Dwar il-kwistjoni tal-entitajiet notifikati, jina smajt widen, jina smajtek dwar dak li kellek xitejt, dwar l-arfin u l-kompetenzi, kompetenzi li kopru il-rekwiziti mediċi kolla illi wieħed m'għandux jissodisfa sabiex ikun it-tamir ikun evalwat bl-aħjar mod. Din hija importanti għalija, għaliex jiena issuġġerejt illi konna panel ta' esperti illi huma jkollhom iduru lejn produtturi iduru lejn il-produtturi manifatturi qabel ma japprovaw il-prodott. Per eżempju, meta indirizzaw kwistjonijiet bħal innovazzjoni Dawn l-esperti fl-istess waqt jistaw jipprovdu l-validar eh, tad-data li tiġi provduta mill-produttur, mill-manifattur. Dan huwa mod ta' kif wieħed jista' jagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet possibbli eh, ta' livell ta' arfin, arfin espert f'entitajiet li notifikaw jena smajt tħassib u kol ta' Sinjora Parvanova dwar kwistjoni tal-performance, il-prestazzjoni tal-prodott. Intom il-kol semmejtu l-użu ta' darba u l-kwistjoni dwar dan il-konsens ġenerali huwa li nżommu din l-idea tal-użu ta' darba u naraw din il-kwistjoni u kol tal-proċessar mill-ġdid. L-użu ta' darba għandu jikkonċerna il-tamir illi huma intenzjonati li ġużati darba jew jekk ser ikun hemm xi proċessar mill-ġdid ikun hemm forma differenti ta' klassifikar. Ġifieri l-obbligu minnaħa tal-produttur li juri illi dan it-tamir ma jistax jarġa' jiġi proċessat u għaliex jekk ma jistax jarġa' proċessat għaliex dan qed isir. Dwar l-awditjar naqbel ma' Sur Korea du Campus illi dawn il-żjarat ta' spezzjoni mill-entitajiet notifikaw jistaw isiru għall-arrida u din hija sine qua non sabiex aħna niżguraw illi il-ħidma tagħna sabiex dan it-tamir ikun sigur ta' bilħaq titwetta u tiġi sodisfata biex nagħlaq. Jina naħseb li hemm appoġġ mifrux għal pożizzjonijiet li smajna llum aħna ser inkomplu naħdmu jitfit dwar il-kompromessi jiena żgura illi żgur ser insibuhom u ser insibuhom b'mod faċli. Jiena lesta li nisma l-proposti u mistoqsijiet li jista' jkollkom u jiena nisaper għana illi naħdem flimkien maħkom sabiex il-komitat tagħna joħroġ test illi kun operattiv, pragmatiku u jaħdem fil-verità. Grazzi. Good, well, thank Tajab ħafna. Grazzi, Sinjura Bera, tal-li inti tajt dit-mexxija nixtieq ningrazzja shadows nixtieq ningrazzja l-oħrajn kellna din l-opportunità sabiex ikollna skambju ta' opinjonijiet naf li shadows huma ħerqana li jaħdmu miegħek fuq l-emendi u issa ħan nistudjaw il-kasta sitta ta' Mejju eh, inti eh, naf li perswadina. Eh, tipperswadina ħanamel l-almu tiegħi u nafu li inti uh, tizzom kuntat mill-qrib mal-Kumitat tal-Ambjent għax hemm ħafna xogħol li jista' jsir hemmhekk sabiex nippruvaw nabalgamaw il-pożizzjonijiet tagħna u mbagħad ħammaru jew eh, nitlu fil-konċiljazzjoni jew it-tieni qari. Għalhekk nixtieq nirringrazzjak. Issa se ngħaddu għat-tieni dibattitu tagħna. Iġifieri il-ftuħ ta' proċedura fuq proposta ġdida li issa nistudjaw għall-ewwel darba qegħdin nitkellmu dwar proposta Eh, direttiva fuq miżuri sabiex naċertaw livell oli komuni ta' sigurtà tan-networks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Jiena form kontent li nista' naħdem ma' Giuseppe Aramonti li hija jaħdem fi DG Connect fl-Unjon fil-Kummissjoni Ewropea u l-membri li l f'dan il-Kumitat ħaj jirrikonoxxu li huwa attiv u kien hemm qabel kellu l-kollegi tiegħu fuq DG Sanko imma issa ħarwoli differenti fil-Komissjoni Ewropea aħna vera kontenti li jata unek maħna l-lum flimkien ma' timtijaw ta' servizzi u dak aħna sa' nistibnu sabiex ta' tina prezentazzjoni dwar din il-proposta Ġifiri inti għat tispega għalna il-valutazzjoni ta' impatt u għat titkellem dwar l-istrateġija u lażlit li inti għamilt mbagħad tiġi mnedija id-diskussjoni jina wkoll nista' nilqa hawnhekk is-Sur Garces Ramon eh, bħala x-shadow għas Sendi u sinju għattun inti ta' reprezenta Sur Schwab, Iva jiena wkoll ix-shadow u sinju Rula Ah, Sur Engstrom, nittama li jinti ħa tibqawnek għal-prezentazzjoni nixtieq ngħidilkom li eh, se em, rapport xapon uh, eh, li ħatimxi flimkien ma' din il-posta komunikazzjoni konġonta fuq l-istrateġija ta' Cyber Sigurta u uh, aħna se konna opportunità niddiskutu għamwar nofsinar kif ukoll il-proposti leġislattivi l-prinċipali aħna il-Kumitat Mexxej. U mela dik il-pożizzjoni tagħna għalhekk mena jiena se nistieden is-sur għala Monti sabiex jagħtina l-preżentazzjoni tiegħu għandna dawn l-slides. U nista' nadilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna President, il-war nofsinhar tajb lil kulħadd. Mela se nagħmel l-mutijaj sabiex eh, jiena mm, nżomma l-ħin l-allokat mela ehm, l-antijaj u għalli nitkellem għal 15 minuta, ma forsi nispiċa nitkellem għal 20. L-slide, mela l-valutazzjoni ta' impatt flimkien mal-proposta, mela Eh, dan huwa eh, eżempju ta' perjodu twil ta' diskussjoni u riflessjoni fil-qasam ta' networks u sigurtà tal-informazzjoni. Sissa eh, qabel il-proposta il-Kummissjoni segwit approċ volontarju, approċ bażat fuq diskussjonijiet, skambju ta' informazzjoni mal-Istati membri u permezz ta' sħubija pubbliku privata u aħna li għamilna aħna diskutejna il-, lażliet possibli problemi fil-forum uh, eh, u għall-Istati membri ġifiri dan huwa grupp dana e, eh, jikonsisti bi gruppi ta' entitajiet differenti li huma responsabbli għal ċibor e, eh, sigurtà. U aħna diskutejna u koll il valtazzjoni tampat bit-TP3R, iġifiri l sħubija publika privata għal dawk li jirċivu kif ukoll l-Aġenzija ehm, responsabli għal dawn il-networks u sistemi ta' informazzjoni. Pala parti mill-valutazzjoni tampa taħna wettaqna konsultazzjoni pubblika mit-23 ta' Lulju ta' sena l-oħra sa' l-15 ta' Ottubru u aħna eh, irċevejna xi eh, madwar 180 eh, tweġiba minn l-industrija. Aħna unħejju dan din il-valutazzjoni tampat aħna u kol studjajna ir rezoluzzjoni fuq inizjattiva propja tal-Parlament ta' Ġunju ta' sena l-oħra dwar l-informazzjoni kritika u l-infrastruttura importanti li nżommu fuddim għajnina li fil-rezoluzzjoni il-Parlament qed jagħti rekomendazzjoni lil kummissjoni sabiex tipproponi miżuri vinkolanti sabiex ikun hemm koordinazzjoni aħjar tal-funzjonijiet tekniċi tal-emergency response teams tal-, -tal Eh, ġifiri dawk it-timijiet li għandhom fidejhom eh, ġifiri li jaħdmu fuq eh, l-inċidenti tal-ICT u l-Parlament jirrekomenda wkoll li l-Kummissjoni tipproponi standards minimi fuq is-sigurtà u fuq dawn is-sistemi ta' informazzjoni u sabiex ukoll nipproponu għafas Ewropew għal notifika tal-ksur tas-sigurtà li qed jaffettwaw dawn in networks Mela, slajd li miss. U mela xini l-problema li qed nippruvaw nindirizzaw permezz tal-valutazzjoni ta' impatt. Il-problema ġifiri li m'hemmx livell xira ta' protezzjoni tal-NIS dawn is-sistemi tan networks u tal-informazzjoni kontra it-tedidiet tar riskju l-inċidenti li qed jikkompromettu l-integrità u um, l-affidibilità ta' dawn is-sistemi u n-networks, jiġifieri qed jiżdiedu dawn l-inċidenti. Pereżempju fl-2011 in-numru ta' l-attakki ġifiri fuq l-internet zdidu eh, fid-dinja kollha bi 81% jekk inqablu s-sitwazzjoni ma' sena ta' qabel. U eh, il- dawn l-inċidenti u l-komplessità tagħhom qed tiżdied xi ħaġa li nistgħu ngħidu li huwa importanti li 56.8% ta' dawk li wieġbu waqt wara l-konsultazzjoni pubblika huma qalu li jekk qablu sitwazzjoni eh, ma' sena ta' qabel huma esperjenzaw inċident mill-inqas inċident wieħed li kienet jikkomprometti l-servizzi prinċipali li huma kienet jipprovdu u dawn l-inċidenti eh, għandhom impatt fuq fuq l-atturi kollha tas-soċjetà u l-ekonomija wkoll peress li s-soċjetà moderna nistgħu ngħidu u l-ekonomiji digitali tagħna dawna qed iserħu fuq l-ICT u eh, ġifiri dana u kol eh, għandu xaqsam mal-proċessi eh, kolla komplessi u ovvjament dan għandu impatt negattiv fuq il-konklużjoni u kif jaħdem issu intern għax bażikament qed nitkellmu dwar utenti tal-ICT li se jużaw dawn it-teknoloġiji biss jekk għandhom fiduċa fihom infushom u dawn l-inċidenti qed joħolqu wkoll nuqqas ta' sigurtà online. Skont eh, l-aħar studju tal-Euro Banometer, 38% tal-konsumaturi ma xraqux dawna jaqsmu data personali tagħhom online u eh, ma xraqux jagħmlu tranzazzjonijiet online minħabba l-kwistjonijiet u tasib li kellhom fuq is-sigurtà slide li miss. Mela, x'inhuma il-problemi jew l-affarijiet li qed jixprunaw il-problemi. L-ewwel xprun livell mhux indaqs ta' ħiliet fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu aħna dwar prevenzjoni u qed nitkellmu wkoll dwar tweġiba. Iġifieri il-ħiliet eh, fil-, fil majistral tal-Europa l-qas jistaw jitqablu mal-ħiliet fil- fix-xlok eh, tal- eh, l-Europa u dina toħloq problemi doppi. L-ewwel problema jekk huwa minnu, jiġifieri jekk hemm problema ta' sigurtà, jiġifieri inti taf li ehm, kull eh, katina b'saħħitha daqs ehm, l-iktar ħolqa dajfa ġifiri din il-ħolqa tista' tiġi sfruttata jekk għandek problema jekk hemm attakk ċibernetiku iġifiri dana jista' jseħħ fi pajjiż bi l-livell baxx ta' eh, reċipjenti ġifiri dana jista' jintuża bħala attak kontra dawk il-pajjiżi li għandhom livell ola eh, ta' utenti ġifiri dina l-ewwel konsekwenza ta' dawn id-diskrepanzi u t-tieni konsekwenza bażikament li il-kooperazzjoni bħalissa tisseħ eh, fi ċriki zar biss ta' stati membri ma' numru ta' pajjiżi mod partikolar li dawk li għedin lura ġifet nitkellem dwar il-ħiliet tagħhom li qed jitħallew barra. Jiġifieri l-kooperazzjoni nistgħu ngħidu li dinja xi ħaġa li aħna spegajna spiegajnija fil-valutazzjoni ta' impatt u eh, qed nitkellmu bażikament dwar 10 pajjiżi hemm eh, xquq regolatorja bħalissa il-ġestjon il ġestjon tar riskju u r-rapporti fuq l-inċidenti qed jseħħu fuq eh, il-kumpaniji tal-telekomunikazzjoni u dawk li jipprovdu in netwerks ta' telekomunikazzjoni numru ta' fornituri uh, dawna mhux qed eh, jikkonfermaw mal-istess rekwiżiti l-slide li jmiss. Mela f'dan l-slides fortunatament eh, it-tipa da xejn zaħira jiena provajt nurikom l-loġika ġifiri l-problema l-prinċipali l-protezzjoni mhux bizzejet kontra l-NIS ġifiri tedidiet kontra il-networks il u l-informazzjoni bekk um, problemi u eh, ostakli fl-Unjoni Ewropea nitkellmu dwar t tedida kemm ċittadini kif ukoll għal kif jaħdmu eh, u kif jaħdem issu intern u kif li nippruvaw nikonkluduh u il-problemi huma xpurnati minħabba il-livell mhux indaqs ta' ħiliet bekk m'hemmx kooperazzjoni inklusiva fl-Unjoni Ewropea u fl-Ewropa m'għandniex aħna kultura wiesa ta' ġestjoni ta' riskju u l-fatt ukoll li ħafna incidenti ma jiġux ma jsirx ir-rapporti fuqhom. Jiġifieri il kumpanji joqogħdu lura milli jirrapportaw minħabba reputazzjoni, riski, responsabilità li jaqsmu din l-informazzjoni mal-awtoritajiet NIS. X'inhu ma l-għanijiet speċifiċi? L-ewwel qan huwa li naċċertaw li mill-inqas kulħadd ikollu e jilħaq livell minimu ta' kapaċitajiet sabiex danna jipprovdi għal livell minimu ta' sigurta u fit territorju tagħhom it-tieni għan sabiex naċċertaw li l-kooperazzjoni tinkludi l-istati membri kollha u dan mhux ġifieri limitat għal aspetti partikolari mbagħad it-tielet għan huwa sabiex inħeġġu il-fornituri tal-infrastruttura pubblika u l-amministrazzjoni bwiet pubbliċi jiġifieri sabiex iħadnu din il-koltrula ta' ġestjoni ta' riskju jgħattu rapporti fuq eh, incidenti li huma iktar seri. is slide li mess aħna analizzajna numru ta' alternattivi, numru ta' għażliet mhux se ngħid xejn dwar eh, dawk eh, l-għażliet li mbagħad fajnhom il-barra x'kienu daqsxejn ridikoli l-ewwel mela alternattiva l l-alternativa kummerċjali ġifri li nkomplu bl-approċ volontarju, it-tieni alternativa l-alternativa li ti konforma mal-direttiva proposta fuq l-NIS, ġifiri bazzikament qed nitkellmu dwar approċ regolatorju li jitlob l-istati membri sabiex ikollhom livell minimu ta' ħiliet iġifiri li l-istati membri kollha irrit ikollhom l-awtorità responsabbli għal sigurtà eh, fil- ehm, networks u l-networks u tal-informazzjoni, kull kumpanija trid toħroġ bi strateġija fuq l-NIS kull sen nab kull kooperazzjoni u koll eh, sabiex ehm, eh, tkun hemm il-preżenzjoni tar-riskju u jekk ikun hemm inċidenti jkun hemm reazzjoni ta' malajr u li jitnaqas l-impatt ta' dawn l-inċidenti. L-autorità u kol għanda tkun tista' is-serraħ fuq eh, tim eh, li sejjejn l-autorità eh, sabiex eh, tillimita il l-effetti negattivi mbagħad hemm mekkaniżmu ta' kooperazzjoni inkluż eh, is-27 stat membru it-tielet part li l-estensjoni tal-rekwiziti tal-ġestizjoni tal-riskju u eh, li dawna jiġu applikati għal numru ta' eh, fornituri tal-infrastruttura ta' informazzjoni kritika kif ukoll l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-estensjoni ġifieri għal dawn ir-rekwiziti ta' fuq rapporti li rridu jisiru. It-tielet alternativa li aħna konsidrajna alternativa imħalta, iġifiri alternativa li tlaqqa xi miżuri regolatori li għandhom jiġu applikati għal settur privat u l-amministrazzjonijiet pubbliċi ġifiri dawn ir-regolamenti u ir-rekwiziti fuq ir-rapporti dawna jkunu regolatori kif ukoll xi miżuri volontarja li qed jimmiraw li jixprunaw l-użu tal-ħiliet fuq livell nazzjonali kif ukoll il-kooperazzjoni fuq livell Ewropew. L-slide li miss jekk jogħġbok. Għalhekk mela x'nistgħu najdu li ħareġ mill-valutazzjoni ta' impatt u ta' dawn l-azliet. approċċ volontarju mhux se r-riżultati u mhux sejjina aħna nsolvu l-kwistjoni. U għal numru ta' raġunijiet ġifiri il-punt ta' tlu huwa inti tista' tafas eh, Iva. Mela l-approċ volontarju mhux se jaħdem għax eh, hemm wis diskrepanzi fost l-istati membri ġifieri l-biża' tagħna li eh, dawn eh, diskrepanzi se jisiru ikbar u danna se jemmina s-sigurtà fl-Ewropa u mhux se jkun jista' mhux ikolna kooperazzjoni inklusiva. U aħna nemnu Mela x'inhi situazzjoni, sitwazzjoni il-kumpaniji Uh, li jiprovdu l-infrastruttura kritika ma tantx jixtri u jieħdu approċċ proattiv vizavi e, eh, e, sigurta ġifiri ċiber sigurta tiġi konsidrata bħala spiza addizzjonali u hemm ftit inċentiv dina xi ħaġa li esperjenzajna ġifir ma tantx u jaqsmu l-informazzjoni tal-riski u teddidiet mal-awtoritajiet. ġifir importanti li aħna nintroduċu xi rekwiżiti leġislattivi rridu nsaqsu l-istati membri sabiex iżidu l-kapaċitajiet u nsaqsu wkoll il-fornituri tal-infrastruttura kritika sabiex dawna ħadnu kultura ta' ġestjoni ta' riskju xi ħaġa li nafu li importanti l-istess raġunijiet li aħna nemlu li ir-rapport l-approċċ imħallat tillet għażla ġifieri dana se jipprovdi tweġiba parzjali għal problema ma dana mhux ħajsolvi l-problema ta' diskrepanzi fuq livell tal-protezzjoni fl-Unjoni Ewropea u l problema tal-kooperazzjoni ġifieri l-kooperazzjoni inklusiva u li jiġu inklużi l-istati membri kollha. Intkom mbagħad tistaw taraw li din il-valutazzjoni ta' impatt fiha ħafna ċifri aħna fil-valutazzjoni tagħna valwajna mhux biss l-impatti ekonomiċi u dawk soċjali fuq eh, l-għażli differenti analizzati imma analizzajna wkoll l-impatt ta' l-għażliet fuq il livell ta' sigurtà. Aħna provajna natu valur l-spejjes, ġifir dawk l-spejjes amministrativi eh, tal-proposta u eh, għallek għan eh, itkellem għal 20 fon muta ma tanx għandi ħafna zħin li jifdal l slide li missis għan itkellem dwar l-spejjes. l slide ta' wara, jek joġbok. Tajab wiks. Għalek, mela xinu ma l-spejjes, xin il-medja ta' dawn l-spejjes għal kull stat membru fil-fema tagħna dawna mhux qed jipprojbixxu ġifiri palissa eh, mhux l Stati membri kollha għandhom eh, din is-sistema nazzjonali hemm tlet stat membru li m'għandhom xejn, hemm l-oħrajn se jkollhom bżonn jaġġornawhom dawn dawn l-istati membri ġifiri l-ispess involuti sabiex eh, dawna eh, waqfu din il-sistema xi 2.5 miljon euro biex eh, jużaw it-til l-ispess ġifiri sabiex jiġu meċi dawn l-autoritajiet għaw kompetenti l-ispess bazzikament se jitolbu xi sit membri ġifiri sit ħaddima Hawnhekk qed niskenmu dwar 360,000 euro. Ġifieri mela l-ewwel spiża xi ħaġa ta' darba, it-tieni waħda ħaġa annwali, ġifieri bażikament qed nitkellmu aħna dwar is-salarji tan-nies U aħna nassumu li l-awtoritajiet kollha għandhom ikollhom sit elettroniku komuni għal pubblikazzjoni ta' informazzjoni mhux sensittiva dwar l-allerti differenti, l-inċidenti, il-mitigazzjoni tal-effetti ta' dawn l-inċidenti ġifiri Mela l-ispejjeż involuti għal waqfin ta' dan il għatwaqif ta' dan il-sit elettroniku xi 3000 euro jew 5000 euro u 2400 eh, euro l manutazzjoni ta' dan is-sit, jiġifieri 2400 fis-sena. Għalhekk mela dawn huma l-ispejjeż involuti eh, għal ħiliet mela x'nistgħu ngħidu dwar parċiprazzjoni fil-NIS mela. Bazzikament eh, dejjem skont eh, iġifiri il-kunċett li ħajkonna tlet laqat, tlet laqat iġifiri fejn nis eh, jiltaqaw kull sena aħna t-nistumu li l-ispejjeż għal kull stat membru se jkunu bażikament xi 6000 euro. iġifiri għal l-attendenza ta' dawn il-laqat. Ħaġa ħra importanti li l-istati membri se jkollhom bżonn jevalwaw u jsejbu e, kemm huma lesti li jkunu involuti f'dawn l-eżerċizzji pan-Ewropew skont l-esperjenza ta' Nisa fl-2010 wetqet e, e, dawn l-eżerċizzju ta' simulazzjoni aħna nemnu li eżerċizzju li jinkludi li 27 stat membru l jikunu jkunu xi el euro għal kull sena jekk qed nassumu li ħajkolna eżerċizzju wieħed kull sena. Ħaġa nistgħu ngħidu li importanti ovvjament taħt il-kooperazzjoni il-mekanizmu ta' kooperazzjoni li stati membri se jkollhom bżonn jaqsmu l-informazzjoni sensittiva u se jkollhom bżonn jużaw għal dan il-lan se jkollhom bżonn jużaw infrastruttura sigura. Jekk dawna ħajjużaw, jekk dawna ħajwaqfu infrastruttura, mela l-ispejjeż ħajkun ta' xi 10,000 euro. 10 miljun euro jiskuża ruħu l-kellim. Jiġifieri mela kemm il-Kummissjoni trid tħallas e, l-entità tal-li qed tagħmel u twettaq il-sit estess Jekk l-istati membri ħaj jiddeċidu li jużaw infrastruttur li diġa eh, teżisti pal-istess da, mela l-ispejjeż involuti, ġifiri jett nitkellem dwar l-ispejjeż involuti tal ta' tal-interfaces se jkun ta' xi 1.5 eh, miljun euro. Mela sfiża ta' darba. Is-slide li miss. Umbat aħna provajna nikalkulaw laħjar li sajna u għal darbohra vera kienet diffiċli għax kienet diffiċli li t-ġabar id-data li spejjeż involuti għas settur pubbliku u l-amministrazzjonijiet pubbliċi ġifiri dawn huma l-spejjeż eh, involuti fil-ġestjoni tar-riski u sabiex kolna soluzzjonijiet ta' sigurtà li jkunu proporzjonati għal kemmu huma serji riski identifikati. Aħna kankunajna li il-medja tal-ispejjeż ġifieri xi ħaġa niseb li huwa importanti. Mela l-ispiża totali ħatmur minn xi miljun għal 1.9 miljun euro u eh, dan ġi kalkulat le il-kellim jiskużaruhu biljun euro għalhekk nitkellem dwar biljun. U dan huwa konsidrat tiġi kalkulat li dawn huma l-ispess għal kumpaniji kollha u l-amministrazzjoni koll pubblika kollha u hemmhekk ir-rekwiżiti jistgħu japplikaw u ġie kalkulat dan ġifieri dan qed jirrappreżenta differenza bejn mela spiża immirata li qed tirrappreżenta l-aħjar prattika fis-settur għalhekk mela skont studju li sar minn Rand settur fejn hemm l-iktar tradizzjoni imsaħħa fil-settur tal-enerġija mek dawk li fornu il- servizzi dawna jonfqu xi 6.6% tal-budget tagħhom tal-IT għas-sigurtà, jiġifieri bażikament aħna konsidrajna li l-kumpaniji jiġifieri dawk li jifornu l eh, dawn l-infrastrutturi f'ħafna mill-każijiet diġà jrid ikollhom xi miżuri ta' sigurtà. Għax dawn jikkontrollaw id-dejta, ġifieri diġà dawn huma mitluba mill ta' l protezzjoni ta' data sabiex ikollhom xi miżuri ta' sigurtà għalhekk aħna applikajna żewġ eh, eh, mela haircuts eh, tajna dawn il spejjas mela l-ewwel toħxi 40% mbagħad it-tieni wieħed iktar ġenerus 70% mbagħad ħriġna b'dawn iċ-ċifri ġifier nistgħu ngħidu li l-ispiża totali għal fornituri ta' informazzjoni kritika infrastruttura kritika fil-amministrazzjoni uh, eh, pubblika nitkellmu bejn wieħed u wieħed punt biljun. Il-proposta ħat applika u koll għall-SMEs, il-microbusiness, il-negozji mikro u masklusi u għall-SMEs l-spes medja ħajkunu bejn 200 500 euro l-kull kumpanija sa 5000 punti ħor importanti u ma mux ħaqet nitkelmu dwar ħafna jekk inqablu l-affarijiet ma l-ispejjeż involuti ta' ksur fis-sigurtà. E, din id-dejta mhux ħassibuha fil valtazzjoni ta' impatt għax din id-dejta ħadni ftit ġimgħat ilu biss imma skont studju li star mill PricewaterhouseCoopers cooper bella il-spiża mm, voluta fi ksur ta' sigurtà għal kumpanija e, tmur minn 15.000 sa 30.000 euro għal kumpanija eh, kbira t-nitkelmu dwar xi ħaġa li jiswa 10 darbit iktar mell-aħħar slides tagħna mela ispiża medja għal notifikazzjoni ta' ksur fis-sigurtà mela kważi xejn. Eh, mela e-mail flimkien ma xaħġa oħra għad nitkellmu dwar xi 125 euro għal kull notifika Jekk nassumu li minn 10 20% ta' dawn in-notifiki eh, se jiġu segwiti permezz ta' investigazzjoni, mela Aħna tajna valur eh, u ġifiri għedna li l-spiża massima l-investigazzjoni għal-kumpanija ġifiri għall-entità fetwata mill-ksur xi 25,000 euro. Ġifiri għed nitkellmu dwar l spiza massima un-voluti nixin niskuza ruħi ma'kom tal-li eh, dawimt eh, domt daqxejn imma xtaqt nitkellem dwar kollox having the, the impact assessment at this stage is to get um, a sort of grip, a grasp around the the proposal, um, but I think there, there are quite a number. Naħseb illi hemm ħafna kwistjonijiet illi tqajmu hawnhekk, speċjalment fuq il-bilanċ u l-bżonn ta' leġislazzjoni u approċċ imħallat. Eh, kulħadd jifhem illi hemm eh, hemm bżonn illi jsir xi ħaġa. Min jixtieq jibda inti eh, rapporteur attualment unilqaw nilqaw koll l-Sinjura Gepardu, Ramon u anki nis oħra li jishtiqu jitkellmu Sinjura. Tibda, grazzi tal-prezentazzjoni. Eh, Tun und Hohenstein. Il-rapporter eh, e, mux sfortunatament u sena għararkom il-test li ġi preparata likom. U għajiex jgħajt illi l-għonet huwa kontent ħafna illi xol fuq din id-direttiva u il-komunikazzjoni ta' din l-istrateġija fl-aħħar edha titnida l-lum fil-Parlament Ewropew. Issa bl-isfond tal-attakki dejjem ikbar, aħna nifmu kemm hija importanti l-proposta tal-Kummissjoni. Nishtiqu niftakru xi incidenti principali biex nuru kemm huma viċin tagħna u kemm aħna vulnerabbli f'din id-dinja li dejjem qed issir iktar diġitali. U soċjetà tagħna. Hemm tliet eżempji fl-2007 kien hemm attakki ta' hacker illi eh, li paralizzaw pajjiżi Estonia. L-istituzzjonijiet pubbliċi ġew eh, paralizzati. Fl-2011 il-PlayStation Network ta' Sony kien hemm attakk fuqha u kien hemm dettalji personali ta' miljuni ta' utenti misruqa. U din il dan ix-xar ġi skopert illi il-sistema ċentrali ta' sistema ta' tisħin ġermanis u ma' vulnerabli ħafna. Tantu ma' vulnerabli li jistaw jintfew bil-internet. Dana biex naraw kemm huwa vulnerabli, biex nippruvaw kemm huwa vulnerabli biex isewi l-problema hemm bżonn il tekniku d-dar. Għal daqstant kull wieħed minna jista' jiġi affettwat b'nuqqas ta' sikurta ċibernetika sadattant laqas, nofs tal-mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea mandom strateġija ta' sikurtà. Għal daqstant huwa importanti li jkollna approċċ armonizzat ġenerali. Huwa kruċali li nsibu soluzzjoni bilanċata bejn regolamentazzjoni e flessibilità f'dan l-ambjent virtuali illi dejjem jitbiddel qiegħed u jiżviluppa. Għaldaqstant, ir-rapporter jixtieq din dan id-dibatt, juża dan id-dibattitu tal-lum biex natu xi risposti għal xi problemi illi jidru gbar ħafna li però rridu natu risposta għalihom fil-proċess leġislattiv. Issa fuq il-direttiva tal-network u tal-sikurta fil-network u tal-informazzjoni. tal tal informazzjoni L-ewwel hija din, illi hemm bżonn li jkun hemm bilanċ bejn kultura ta' evalwazzjoni ta' riskju minnaħa tal-ambjent, però però li minnaħa tista' ma tkunx fattibbli jew fejn l-operaturi jħossu li huwa żgur. Uh, U l-kwistjoni, il-mistoqsija din, kif il-Komissjoni tħoss illi nistaw aħna naslu għal din il-kultura ta' ġestjoni tar riskju. Inti tkellimt fuq l-ispejjeż. Jiena nammetti li ma stax naqrom il-tabelli għax kienu miktubin żar Pero Però ma tajtnix bizdejiet informazzjoni fuq kif dawn il-ċifri wasalt għalihom. U dana minn għandi qed ngħidu dan mhux minn għandi rapporter. Eh, nittama li għandek spiegazzjoni għalihom dawn iċ-ċifri għax mhux dejjem għandkom għandkom eh, evalwazzjonijiet u eh, preċiżi tal-ispejjeż ta' ta' spejjeż mod ġenerali. Umbat elementi ieħor tal-proposta hija l-kooperazzjoni mill-qrib bejn stati membri u approċ konġunt uh, eh, minnaħat tal-Istati membri fuq livell Ewropew. Għonek rapporter jishti ikun jafiktar fuq l-ideat, fuq il-lodda ta' Secure Information Sharing. Għax aħna kena esperienzi negativi ta' odda uh, ta' informazzjoni ġestiti minna tal-Kummissjoni, per eżempju Schengen. Uh, u mux dejjem ikunu involuti il-korpi Ewropej. Eh, Ija l-idea ta'kom li kunem approċ holistiku biex ninvolvu kol l-Europol, l-Eurojust, eccetera f'din in-network. Xvaba u għandu xi mistoqsijiet fuq l-istrateġija ta' sikurta. Anki jekk aħna bdejna bid-direttiva nis l-istrument eh, ġenerali uh, huwa l-istrateġija ta' sikurta. il rapporteri għajti li kien hemm dimensjoni differenti li ġew indirizzati, però ħafna mill-argumenti tal komissjoni jidru xejn waħda dajfa hawnhekk Inti tkellimt fuq il-konsultazzjoni pubblika online. Mis-sena li għaddiet, però meta nħarsu leha naraw illi kien hemm 160 risposta biss għaliha. Aħna f'dan il-kumitat ukoll tkellimna fuq il-konsultazzjoni pubblika li l-Kummissjoni soltu tagħmel u spiss ikun hemm ftit risposti u dan hemm il-fatt li l-Kummissjoni ma tużax il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn, dawn 160 risposta huma biżejjed biex jiġustifikaw l-approċċ li jidkom ħadtu? Ħaġa illi tinteressa rapporter hija kif intkom għandkom intenzjoni tiżguraw tipproteġġu id-data sensittiva meta jiġu notifikati incidenti. U l-aħħar mistoqsija Umbat, fuq dak li xaqsam ma' dialogu ma' pajzi terzi, il-Kummissjoni Eh, tifoka fuq imsieħba li għandhom l-istess mentalità, però bosta teddidit jiġu minn postijiet illi mumiex propju tal-istess mentalità, like-minded. Kif tħasbu li tistaw titrattaw din il-problema? Il-rapporteri ħares l-qoddim li jkun hemm diskussjoni kif hija programmata u jitkellem anki mal-kollegi u mal-istituzzjonijiet. U l-agenda se tkun kif se ngħid illum 25 ta' April, prezentazzjoni tal-evaluazzjoni ta' impatt fit-18 ta' Ġunju ismiħ, la bozz ta' rapport a traduzzjonijiet ikun lesti fl-20 ta' Ġunju. U dan huwa il-mozzjoni per, per la risoluzzjoni għall-istrateġija ta' ċiper sikurità, il-prezentazzjoni għatkun fil-25 ta' april. La bozzi ġi konsiderat fil-7 ta' Mejju u l-iskadenza għal kollegi għal emendi hija s-27 ta' Mejju. Il-emendi ġi konsiderati fil-18 ta' Ġunju u din l-opinjoni suppost iġi adottata fil-Komitat jew fit-8 jew fit-9 ta' Lulju u fil-plenarja f'Settembru. Dan huwa dak li għandu x'jaqsam mal-kalendarju. Grazzi. Grazzi. Is-sur xfaba mill-ħafna xogħol u naturalment ara anki l-evalwazzjoni ta' impatt. Nixtieq issa il sur Garces Ramon jitkellem, u bat il-Sinjora Rule tixtieq titkellem, u għandi jiena u koll għandi xie kommenti għaxina xadaw ta' din il-proposta. Issur. sur Grazie ħafna, President. Garces Ramon. Fil-qosor jien se nitkellem f'dan l-ewwel f'din l-ewwel intervenzjoni tiegħi f'din l-ewwel intervenzjoni aħna deħlin fl-ewwel fażi tal-Parlament Ewropew biex niddiskutu din il-kwistjoni da' sekk komplessa. U rajna kemm kienet komplessa l-kwistjoni mill-prezentazzjoni li għadna kif smajna u minn dokumenti li għanna qoddimna. Għal daqstant se jkonna bżon ta' sforzi kbar minnaħa tal-Parlament biex jikontribwixxi għas soluzzjoni tal-problemi li sissa naraw qoddimna. Inħoss illi hemm żewġ oqsma prinċipali illi huma ta' interess f'dan l-istadju. U xuħut mill konsiderazzjonijiet li l-kollega dok kif esprimiet jina naqbel maħħom. U peress illi semmietu mux ta' nidħol fid-dettal ta' dawk il-punti, pero hemm żewġ punti kif diġat li nixti nikommenta. L-ewwel wieħed huwa dan. Verament, preċiżament, kif se nistabilixxu l-interkonnessjoni bejn id-direttiva li għanna attualment u direttiva fuq iċ-ċibersikurtà. Għax se jkun hemm bżonn ta' xi ċerta kwantità ta' koordinazzjoni. Mumiex, eh, il-soġġett mux li eżattament l-istess, però huma marbutin iż-żur soġġetti u jiena nixtieq nkun naf eżattament kif il-Kummissjoni il-Kummissjoni għandha għat iż-żewġ dossier flimkien. Meta wieħed qis li dawn id-deċiżjonijiet huma marbutin mill-qrib flimkien. Dan huwa l-ewwel punt ta' tħassib tiegħi. Mbagħad it-tieni wieħed jirrigwarda drittijiet tal-konsumaturi u ta' ċittadini tal-Europa mod ġenerali. Id-drittijiet għal aċċess u użu ta' networks u li kollom il-garanziji xirqa. Miex kwestjoni bista ta' sikurtà. E, e, naturalment din ħaġa importanti, però e, koll illi nizguraw illi il ċittadini kunu jistaw jużaw minar limitazzjoni il-libertajiet illi aħna id iddefinejna bħala fondamentali skont it-trattati tal-Unjoni Ewropea. U biex huma jkunu jistgħu jużaw it-teknoloġija ġdida u networks ġodda li qed jinħolqu u tu u l-opportunitajiet kollha illi huma Eh, disponibli bil-soċjetà teknoloġika li nejxu fija. It-tielet punt huwa il-lat ekonomiku. Ma e diġ tkellimna fuqha, però jekk inħares da xejn lejn ċifri li ġew prezentati għandi mistoqsija. U din hija meta sar saret din l-evalwazzjoni ta' impatt għal daqstan xinu maddati, dati, xinu għal periodu ta' dan l-istudju, ta' meta sar dan l-istudju. U kif wasalna għal dawn iċ-ċifri, e, e, e, ġustifikazzjoni ta' dawn iċ-ċifri. Għax hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq biljun minn 2.5 sa 5 biljuni. Da l-doppju, il doppju jieġi minn 2.5 sa 5 jieġi doppju. Hemm ħafna. Eh, dan l-istudju ekonomiku meta eh, sar u kif naslu għal dawn iċ-ċifri li ġew preżentati. Umbat, eh, ġi studju ta' impatt fuq dak li għandu xjaqsam mal distribuzzjoni bejn investimenti pubbliċi biex tiġi zgurata l-implementazzjoni effettiva ta' direttiva u l-impatt illi jistaj kolla fuq is-swieq u il-reperkussjonijiet ta' implementazzjoni ta' direttiva, ċoħe ximpat se jkolla fuq fuq tesori pubbliċi tal-istati membri. u kif huwa il-paragun mal-investimenti privati u l-investituri privati. Dawn huma il-tħassib tiegħi e, din il-fażi inizjali. U meta wieħed is li għandna qafas pjuttost e, e, diffiċli qudiemna se jkollna nittaqgħu ħafna drabi u iktar frekwenti. Grazzi. Interessanti il-punti li semmejt. Il-President jgħid li u jiexti jesprimi tħassib simili uh, fuq xie kwistjonijiet. U nixtieq nifoka fuq l-azla ta' strumenti għax metan isu l-pjanijiet ktar wisa ta' kooperazzjoni nazzjonali u risposti ta' sharing ta' informazzjoni u ta' risposti ta' emerġenza, Da huma kollha affarijiet Razzonevoli li l-istati membri eh, suppost edin jaħdmu fuqa. Issa jekk għandix dan l-istrument jew le, ma nafx. Però il-tħassib tiegħi prinċipali li ma narax li huwa ġustifikat propju il-kwistjoni tal-ħtiġijiet imposti fuq dak li dirli li huwa sensila ta' organizzazzjonijiet. Kif nara fl-artikolu 14 li huwa kruċali, l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom jihdu il-miżuri tekniċi necessari biex jgħatu sikurtà inħoss li din il mizura hija wiesa ħafna għal biex tiġi implementata minn l istati membri u jidir li li għaxin vaga u koll. Naf illi mbatem kustjonijiet fuq l-standards, però il-ġestjoni ta' risposta għal sigurtà huwa konċett wiesa u jidir li li meta niġu għall ispejjeż hekk wieħed irid jinforza din id-dispożizzjoni u jitlob illi l-amministrazzjoni kollha u l-operaturi ta' su jiġu koperti separatament. Din hija pozizjoni organizzativa sostanzjali. Jena manħos illi l spejjes tal-implementazzjoni u tal-applikazzjoni tas sanzjonijiet hawnhekk ġew riflessi f'din l-evalwazzjoni. E, Inti e, e, din ċifra ta' biljun fl-Europa kollha. Però ma kienx hemm l-ispejjeż ta' infurzar u ma narax kemm hija pratika din l-evalwazzjoni. Għax il-miżura mhijiex selettiva biżejjed. U l-mistoqsija li nagħmel, hemm modi oħjaħjar biex tiġi organizzata di eh, u rridu eh, nistaw najdu li aħna qed niżguraw illi qed nużaw l-aħjar metodi hemm ħafna miżuri illi forsi huma aktar fattibbli minn kif huma espressi hawnhekk f'din id-direttiva daqseg vaga. Wara kollox hija miżura anki tal su intern. E, l-autoritajiet nazzjonali għandhom ikollhom l-istatat neċessarji biex jinvestigaw anki każijiet ta' uh, ksur. U, u l-ispejjeż ta, ta' dan ma ġewx inklużi f'din l-evalwazzjoni. Eh, pratikament l obligu għal kull amministrazzjoni u jina minix zgur illi bil-fokus attuali ta' limitazzjoni ta' l-ispiża pubblika eh, aħna niddubita ekkux se jkonna l-istess risposta minnaħa tal-istati membri għal dawn l-impożizzjonijiet. Però interessani anke nkun naf intkom xtaħsbu fuq dan. Eh, peress li qed nitkellmu bħalissa fuq li u niddiskutu l-istrateġija, dan huwa l-aspett strateġiku li iktar kien qed iħassibni. U minnaħa ta' tal-evalwazzjonijiet ta' impatt minnaħa tagħna li eh, żgur li inti rajt, anki minnaħa tagħna hemm l-istess punt wara li saret evaluazzjoni tal evaluazzjoni tal impatt tagħkom. il hemm bżonn li ssiru ukoll evalwazzjoni tal-impatt fuq il-miżuri kollha u setat ukoll qablet waqt illi intkom kull ma għamiltu għonek eh, għamiltu deskrizzjoni tal-problemi biss. Forsi, eh, forsi jiena minix qed naproċċa din il-kwistjoni mill-laħa ġusta u forsi jintkom għandkom xi argumenti biex tiddefendu din il-pożizzjoni tagħkom. Ejwa, grazzi, jgħajt il-rappresentant tal-Kommissjoni. Grazzi tal-kommenti validi. Jina se niprofa namel ħilti kolla biex nirrispondi. Flordni. Forsi se nibda, nista nibda bil-kalkolu tal-ispejjes, bil kif ġew kalkulati l-ispejjes. Il-problema tal-affidabilità tal-sorsi. Aħna kena dejta minn l-Eurostat u anki minn suq privat. U rridu niftakru illi dan huwa settur emerġenti għal daqstant id-dejta e, e, e, mhux faċli li tinkiseb. Għal daqstant l-evaluazzjoni ta' impatt saret is-sena li għaddit u aħna użajna eh, l-aħjar data disponibli li kellna. L-iktar reċenti u l-aħjar. Meta id-data ma kienieċ disponibli, kellna nużaw ċifri massimi teoretiċi u kellna range u f'dan il-kamp mhuwiex rari kien hemm l-istudju ta' Price and Waterhouse anki huma meta jagħmlu stima tal-ispejjeż ta' security breach e, għamlu eh, stima u kol il 15.000 sa' 30.000. U anki l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Audits fir-Renju Unit ukoll koll għamel stima tal-kriminalità ċibernetika u għal li kienet bejn 11 e, il-biljun u 25 biljun. Anki għawnek, miex ħaġa komu, miex ħaġa rari. Id-data e, teżisti però nużaw ranges. E ċifri kolla li taraw fl evaluazzjoni ta' impatt huma e, ċifri konservativi. ċoħe xamilna, ħdimna l-spiża inkrementali massima teoretika eh, illi hija kawżata bil-ħtiġijiet leġislativi ġodda. Mod partikolari, Jura Tun għamlet mistoqsija fuq kif nikkalkolaw l-ispiża għax ma stajt taraf l slide għal infrastruttura kritika tal-providers fil-istati membri. U aħna xamilna, aħna ikkalkolajna differenza bejn il-livell mira ta' spiza skont l-aħjar prassi, iġifiri e-, e-, e-, il-livell attuali ta' spiża, il-li huwa dak ideali, huwa 6.6 fil-mija tal-budget IT ta' kumpanija. U dan għamilniħ fil-setturi rilevanti differenti. Il-livell mira u koll ġi aġġustat bil-zida naturali fl-ispiża għax dawn l-ispejjeż mhumiex statiċi ma jiżdiedu għax l-inċidenza tista' anki tkun iktar frekwenti u jistgħu anki l-attakki jkunu iktar sofistikati. U dan jużi għal daqstant kemm aħna konna konservativi fil-kalkolu. Għal daqstant l-ammont totali massimu teoretiku huwa ta' 3 biljuni ta' euro għal għal-42.500 erba' e, kumpaniji li se jkunu affettwati b'dawn il-tiġijiet. Però rridu naqsu anki b'dak li najdru l-herkat biex nirriflettu l-fatti. E, per eżempju, bank u koll u data controller għal daqstant issa huma se jkunu obbligati illi s sikurezza u fil-qafas ta' data protection għal daqstant aħna nħossu li se jkun hemm xi spiża ulterjuri li ġejja mill-proposta tagħna li se tkun fuq dawn il-ħdiġijiet eh, eh, ta' sekurtà u għalhekk għandna eh, range ta' ċifri. Però aħna nħossu illi ċifri li għanna fil-evaluazzjoni ta' pass nistgħu nidefenduhom u nerġa' ngħid li huma ċifri konservativi. Issa, minkejja għal-fat li il-relazzjoni bejn din id-direttiva u nimmaġina li il-membru tal-parlament rrit jitkellem fuq il-direttiva fuq il ċiber attakki. Il-rapport, il-relazzjoni bejn iż-żewġ suġġetti, fl-opinjoni tiegħi, dik tal-kriminalità ċibernetika hija direttiva tal-liġi kriminali għal daqsant edha tikkriminalizza ir-reat ċibernetiku. Et nintroduċu hawnhekk definizjoniet komuni ta' reati kriminali u attakki ċibernetiċi fil-Unjoni Ewropea kollha. Aħna hawnhekk maħniex qed nittrattaw ir-reati ċibernetiċi ċe maħniex aħna nħarsu lejn il-karatterizzazzjoni kriminali ta' attak, imma edin nikkonsidraw jekk it-titjib tal-utenti tan-network u biex se jibbenefikaw minn preparazzjoni aħjar u mill-miżuri ta' risposta aħjar. Għal daqstant hawnhekk qed nikkonsidraw il-miżuri biex ngħidu hekk ċivili illi sej naqsu jekk ikonna suċċess, sej naqsu il-kwantità tal-attakki fil-soċjetà ċivili. Is-Sinjura Turn ukoll semiet kif aħna nibilanċaw minnaħa il-ġestjoni tar-riskju għal daqstant l-introduzzjoni tal-inċentifikazzjoni, l-inċentivazzjoni ta' kultura ta' ġestjoni ta' riskju b'miżuri konkreti. Fl-opinjoni għaj u importanti f'dan il-każ niftakru illi l-istrateġija ta' ċiper sikurta fiha bosta miżuri illi se jappoġġaw din id-direttiva. Pratikament aħna għadna kif eh, nidejna NIS pjattaforma ta' NISS illi ħatkun intrapriza privata pubblika fejn l-industrija u settur pubbliku jidħlu fl-imkien u identifikaw l-aħjar prassi biex umbat jaslu għal inċentivi biex il-providers e, jużaw dawn il-prassi. U biex niskuraw anki il-president ta' din il-laqa, aħna nifmu u eh, direttiva miex preskrittiva fuq is-soluzzjonijiet illi irridu jiġu introdotti. Għax għax bekk inkunu edin eh, fil-kas nintroduċu kultura ta' tick of box li aħna rridu nevitaw. Aħna kull ma rridu namlu għawnek identifikaw il-riskju, il-riski, il riskju il riski u nintroduċu miżuri proporzjonali għal riski. Miżuri eh, proporzjonali għal gravità tar riski li, li, eh, li jiġu identifikati. Eh, enti għattu koll li fil-mekanizmu ta' kooperazzjoni li stati membri sej l-informazzjoni se jaqsmuha bejnietom għal daqstant se jkun hemm minnaħa din l-idea ta' protezzjoni u ta' sim ukoll. Però nixtieq nixbet attenzjoni għal premessa 39 fejn ngħidu illi din sharing tal-informazzjoni hija neċessarja u hija meħtieġa legalment huwa neċessarju biex nilħu l-miri tal-interess publiku u hija leġittima skont l-artiklu 7 tal-direttiva fuq data protection. U aħna tajna din il-kjarifika fit-test. Hemm punt li huwa iktar marbut mal-istrateġija mill-imma direttiva, però l-fatt li it-teddidiet jieġu minn pajizi li għandhom l-istess mentalità, li huwa punt li jintkom għajmtu, aħna nifmu u konxi ta' da u il-miżuri kollha ta' direttiva japplikaw għal kull tip ta' attak ikunu mi fejkunu. Jista' jkun dizastru naturali, arar, jew anki problema ta' manutenzjoni ta' network jew jew eh, eh, reat eh, kriminali jew spionaċ ġej minn barra. Għal daqstant id-direttiva li fija anki klawzola ta' territorialità, id-direttiva tapplika għal l-incidenti kolla illi iseħħu fl-Unjoni Ewropea ikunu minn fejn ikunu. Umbat il- punti validi tal-President, għala għanna bżon ta' dan it-tielet pilastru illi huma ħtiġijiet ta' sikurtà illi se applikaw għas settur pubbliku u anki għal amministrazzjonijiet pubbliċi u l-ispejjeż. Aħna nħossu li minar dan it-tielet pilastru l-istruttura kollha se tikrolla u għala għax l-ewwel net irid ikonna sharing tal-informazzjoni tajba u anki sħubija bejn is-settur pubbliku u eh, privat. Eh, is-settur publiku eh, il-ġestjoni għata settur privat. Is-settur privat normalment mhuwiex lest biex jaqsam dan it-tip ta' informazzjoni mal-oħrajn U ħaġa li skoprejna waqt li valwazzjoni ta' impatt huwa illi bosta incidenti ma jiġux rapportati u ħadd ma jkun jaf bihom. Ħadd ma jinduna bihom. Għal daqstant hemm perċentwali żgħira ħafna illi nkunu nafu bihom. U jisiru pubbliċi dawn u ta' jkun tartwis. Huwa essenzjali li jkun hemm ħtiġijiet ta' reportaġġ Għal zewċ raġunijiet, l net għalix dawn it-tiġijiet ta' rapportaċ se jipermettu l autorità tal-NIS prepara strategija aktar kredibli jekk irridu u anki pjanta risposta ta' kooperazzjoni iktar kredibli. U tini tieni raġuni hija illi din hija anki stick għal-kumpanija. Għax hemm riskju, għax jekk il-kumpanija tippubblika e, e dan l-attak, se titlef immaġini. Allora se jkunu iktar attenti huma biex jipproteġu ruħom kontra dawn l-inċidenti. U mumiex dejjem l-iktar attakki seri illi kompromettu is-sikurezza eh, e tan-network, per eżempju, fil-kamp tal- eh, fi settur tal-telekomunikazzjonijiet għanna l-istess ħtieġa, eżattament l-istess waħda, imma sissa il-numru ta' incidenti e, mal-Unjoni Europea kollha rapportati, riportati huma 61 biss. L-autoritajiet irċevew biss 61 notifika. jistenew illi ikun hemm iktar incidenti la darba li il-proċess il ikun iktar konsolidat. Imma issa jkun hemm ħtieġa li eh, obbligu ta' notifika eh, skont l-istruttura ġdida. Issa, a bażi ta' rakkomandazzjonijiet u l-istima ta' Enisa minn 10 sa' 20% ta' notifiki kollha għal darboħra na range għonek, se jkollhom il-follow-up ta' stħarriċ. U għonek tajna ċifri, e provajna kem stajna namlu evalwazzjoni ta' dan e, ta' dan l-impatt. U fl-aħħar <coughs> sitwazzjoni li għanna attualment fil-ġestjoni tar riski fl-Europa miex rassikuranti. Għaliex nafu din ħaġa li uh, kienet evidenti mill-konsultazzjoni pubblika li l-31% tar rispondenti mandom lebda proċess biex jagħmlu ġestjoni ta' riski u 54% u dawnu ma kolla kumpaniji li jafu li ma konxi ta' din il-problema. Laqas għandhom biss budget dedikat għal sikurezza tal-NIS. U għal daqstant, aħna inħossu li hemm bżonn kbir l-evalwazzjoni ta' impatt fih biżejjed uh, armi biex jiprova l-kastana. L-aħar punt, li semmejti signora Tun fuq il-parteċipazzjoni ta' Europol u Eurojust fil-network ta' kooperazzjoni. Anki hawnhekk din il-network se tibni fuq il-xolijiet illi sissa saru fil-forum Ewropew tal-Istati membri għal Network and Information Security Strategy. U sejku fija fiha l-autoritajiet pratikament nazzjonali tal-NIS. Il-Kommissjoni u ENISA. <coughs> Però hemm ħaġa importanti ħafna fid-direttiva. Jekk l-autoritajiet NIS fil-qasam fil-qafas tal-network ta' kooperazzjoni jaraw attakk illi jider kriminali, ta' natura kriminali, għandhom l-obbligu li jinformaw l-Europol. U dara huwa biex ikun hemm eh, kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet ta' forzar ta' liġi u r-risposta ċivili għal dawn ir-riski. Grazzi. Well, thank you very much. The, uh, well, we, it's been extremely useful to have that. Grazie tassew. Din id-diskussjoni fuq livell ekkoli kienet ta' siwi għalina. Qabel ma naraq diskussjoni, nixtieq narekaw xi kollegi li forsi għandhom aktar punti xi qajmu, punt fil-qosor mis-sinira Turin għanna ħin disponibbli jekk trid. Iva, grazzi sew, għat weġibiet tiegħek, komissjoni, Inti weġibt il-punti kollha punt wara liħor imma f'punt wieħed ma nafx hekk inti fimx il-mistoqsija illi Andreas xtaq jistaqsi. Ġifiri. Dan id-dialogu ma' pajjiżi terzi fejn il-Kummissjoni qed tgħid illi hemm bżonn ta' fokus speċjali fuq bata l istess mentalità li għandhom istess valuri tal-Unjoni, emmek huwa xta jistaqsi xinejdu dwar dawk illi l istess mentalità li għandhom approċ differenti, xinejdu dwar dialogu magħhom. Kelli l-impressjoni illi ma fimtni sew. Skużani, ma konċ fim ta' sew il-mistoqsija, imma eh, President, jien suġġerixxi li naddu l-kelma li li terma mill-IAS, Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna, jekk inti taqbel. Naħseb li hija idea tajba. L-ewwel darba illi għandna il-preżenza ta' xaħat mill-IAS li se jitkellem fil-Kumitat tagħna din hija okkażjoni storika jekk jogħġbok. Grazzi tal-li għadajt li l-kelma jina nishtiq nispiega il-ħsieb wara dan il-punt internazjonali fl-istrateġija il-spazju ċibernetiku huwa settur ġdid ukoll diplomatiċi għal persuni li qegħdin jitrattaw il-protezzjoni tal-aktar affarijiet kritiċi, sigurtà nazzjonali, fettinti il-teddidiet ġejjin minn dawk il-pajjiżi illi m'għandhom l-istess mentalità. Il-fatt huwa li aħna diġà bdejna niddialogaw ma' dawk il-pajjiżi li m'għandhomx l-istess mentalità bħal tagħna. Aħna nisħu dwar eh, dan il-fatt tal-istess mentalità fl-istrateġija tagħna għaliex aħna nixtiequ illi jkollna wħud minn dawk il-pajjiżi illi għadhom ma rawx, għadhom ma identifikawx kif jistgħu jallin ruħom fil-kwistjonijiet globali, ċibernetiċi, u x-ser fuq dawk illi e, ser jizomu joqdu fuq naħata dawk illi jishtiqu aktar kontrol naħata l-gvern fuq spazju li għadu miftuħ, sissa jow nkella jishtiqu xisiħbu maħna illi nishtiqu l-internet jibqa miftuħ, hiles u e, inte jopera. Dan il-mod Aħna nixtiequ li konna dialogu li għamel sens fuq kwistjonijiet internazzjonali u iva irridu nibdew bl-imsieħba li magħhom nistgħu nagħmlu dan id-dibattitu dan id-dialogu għaliex aħna bdejna per eżempju niddialogaw jina li m'għandix l-istess mentalità tagħna, imma biex nistabilixxu ir-regoli dan id-dominju l-ġdid imsejjaħ spazju ċibernetiku, irridu nibdew minn ximkien. U issa għanna dawn il-miżuri, għanna l-Organizzazzjoni ta' Sigur tal-Kooperazzjoni fl-Ewropa, għanna koordinazzjoni mill-qrib mal l-imsieħba demokratiċi tagħna Amerikani fiħdan l-ASEAN, il-Forum ta' Sigurtà Azjatiku qegħdin nippruvaw Eh, nadottaw ċertu mżuri ta' bini ta' fiduċja hemmhekk ukoll u niżguraw li l-prevalenza tal-istat ta' dritt u l-liġijiet mhux biss fis-settur kriminali ma' fir-relazzjoni internazzjonali u sigurtà internazzjonali koll ikopru l spazju ċibernetiku għalix bħalissa hemm pajjiżi li qegħdin jgħidu li liġi internazzjonali li tkopri l-kustjoni ta' paċi u gwerra ma tapplikax fil-spazju ċibernetiku. Dinja perikoluża mens, irridu niżguraw illi hemmhekk ikonna xi liġijiet illi applikaw dan kien il-ħsieb grazzi. Grazzi tassew. Punt wieħed. Għalix inti uġib tal-mistoqsija tiegħi billi tkellim dwar il-dispożizzjonijiet ta' notifika ta' ksur ta' data fid-direttiva ta' servizzi universali li nkont responsabli għalija. Għalek jena naf xidu ma l-kondizjonijiet. Kumment ixtaqt namel hawnhekk huwa illi il-Parlament joġġezzjona bil-kbir għal kondizjonijiet illi jiddeskrivu in-natura tal-ksur ta' sigurtà illi għandu jiġi notifikat u dan għandu jsir bat id-delegat. Meta waslet il-proposta oriġinali mill-Kummissjoni din kienet tgħid illi kellhom jiġu deċiżi l-kundizzjonijiet għabbażi ta' proċedura ta' skrutinju dak iż-żmien ħafna minna ħasbu li kienet ħaġa komplikata. U issa hija aktar komplikata minħabba illi il-problemi li qed ikonna mal-Kunsill dwar l-atti delegati Issa, nesċinna nkampaw meta kena dawn il-ħames eh, laqat fejn id-diskutejna dwar l delegati Iżda jekk naċċettaw id-direzzjoni bażika, jiena nirrakkomanda l-rapporter illi aħna nfasslu l-kondizjonijiet u nikdbuhom flat bażiku u mhux niddelegawhom għaliex naħseb li jkun approċċ aktar sodisfaċenti u jiena żgur illi l-Kunsill jaqbel magħna perfettament hawnhekk. That was more comment than yes, a question. Kien aktar kumment mill-li mistoqsija. Iva, servizz legali tana insista li kona din in-natura partikolari ta' tfassil tal-proposta imma aħna assolutament lesti li niddiskutu il-natura ta' dan l-att L-aħħar punt forsi dwar, dwar din il-kwistjoni partikolari. Zgur mi sorpriża għalikom illi l-operaturi tan networks u il-fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika eh, jinsabu wara artikolu, jappoġġaw artikolu 14 tal-proposta li xuma jemnu illi ħafna operaturi mod partikolari eh, dawk ewlenin edin eh, jaħtfu s-sigurtà tan-netwerks tagħhom u jużawha b'xejn u l-livell ta' kompetizzjoni mhuwiex l-istess. Huma qegħdin jilmentaw biħġarhom għaliex huma soġġetti għal rekwiżiti ta' sigurtà ta' artikolu 13a u oħrajn dawk li sejħa over the tops meta huma jidħlu fis-suq eh, huma ma jkunux soġġetti għall-istess eh, ħtiġijiet, għall-istess rekwiżiti, u l huma faħru l-proposta b'mod partikolari il-rekwiżiti ta' rapportar ta' incidenti illi għandhom japplikaw fil-kwistjonijiet tal-internet. Grazzi tassew l-Komissjoni tal-li attendiet u wieġbet tal-mistoqsijiet kien mod tajjeb sabiex aħna nnedu il-ħidma tagħna dwar din il-proposta nixtieq nirringrazzja li Andrea Schwab anke jekk mhux preżenti hawnhekk u lill-kollega li sostitwitu. Issa jiena ser nikkonkludi dan il-punt fuq l-aġenda u nikkonkludi l-aġenda kollha kemm tal-kumitat tagħna llum il laqgħa li jmiss it-tlieta fis-seba' ta' Mejju mid-disa san nofsija se tkun laqa speċjali ta' darba dik il-ġimgħa imbagħad laqa sħiħa tagħna se seħ f'Mejju 27 minn għalija, jgħid il-President. Ser ikonna laqa sħiħa bħalma kellna din il-ġimgħa fuq jumejn. U aħna nistennew bil-ħerqa li intom tisieħbu magħna fuq l-internet ukoll. Fid-29 u 30 ta' Meju, jgħid il-President tal-qali jmiss. Grazzi, tassew, nishtiqilkom mistrieħ, illum, jina diġa qed nara n-nies qed jaħarbu biex imorru fil-bars ta' Plas Luxemburg. Jiena u l-kollegi ser eh, konna nqodu naħdmu fuq il-konċessjonijiet għal ser jibda trilogu li jmiss. L-affarijiet dejjem jibqgħu għaddej fih dan il-kumitat imku. Grazzi tassew tal-li ġejtu illum.